Uh, good morning, colleagues. Um... Lodwa tajba, kollegi, u nibdew. Punt wieħed tal-agenda tagħna tal-lum għandna xi bidliet tal għodu Mela, punt minja. Il-konsiderazzjoni tal-emendi dwar il-ħolqien tal-Fond Interna tas-Sigurità. Ir-rapporter hija s-Sinjura Holmajer din ġiet posposta l-24 ta' jannar, għanna punt ġdid numru 8, konsiderazzjoni tal-emendi dwar il-ħolqien ta' Network Ewropew għall-Uffiċjali ta' Kuntatt tal-Immigrazzjoni, rapporterja Sinjura Kienge dak huwa punt li sejrin nagħmlu dalodu. 25 il-vot għal pozza Sampunjoni għal ħolqien ta' strument għal assistenza tal-preadizjoni ġiet posposta 23 ta' jannar punt 30 il-vot dwar deċiżjoni illi nitlu f'negozjati interistituzzjonali dwar il-ħolqien ta' tim ta' negozjati għal marketing u l-użu ta' prekursuri esplosivi. Punt li jsir wara punt 23 jekk m'hemmx oġġezzjonijiet l-aġenda tiġi mibdula. Dan il-mod. Għanna l-approvizjoni tal-minuti tal-31 ta' wissu tal-15 ta' novembru jekk m'hemmx oġġezzjonijiet dawn approvati. Il-lingwi disponibbli llum. Interpretazzjoni fil-lingwi kollha ħlief għad-Daniż, Kroat u l-Irlandiż. Issa għanna numru ta' punti li nixtiequ nħabbru. Okay, sorry, I'm going to talk. Skużawni, se kolli nittorturakom xi ftit issa għanna il-notifika dwar l-atti delegati u ta' implementazzjoni jider li se kolli naqra dawn il-notifiki. Tajjeb, mela, dawn l-atti ta' notifikazzjoni u ta' dawn notifikazzjoni ta' atti ta' implementazzjoni u ta' delegazzjoni. Hawnhekk għandna anness li speċifika il-kwalità, riżoluzzjoni u l-użu tal-marki ta' swaba u l-ġbijat tal-wiċċ għal verifika biometrika u l-identifikazzjoni fil-EES. L-att bażiku ta' regolament 2017-2226 ta' 30 ta' novembru 2017 qed jistabilixxi l-EES u anki id-data ta' dħul u ħruġ u r refjut ta' data ta' dħul għal ċittadini ta' nazzjonalità ta' pajjiżi terzi li jaqsmu l frontieri esterni tal-Istati membri u determinaw il kundizzjonijiet għall aċċess għal ies e għal raġunijiet ta' nforzar tal-liġi li emendaw il-konvenzjoni li timplementa l-ftajim u regolamenti Schengen 767 tal-2008 u 1077 2011 jekk il-membri jixtiequ wkoll waslu uh, l-oġġezzjoni tagħhom jiridu jaġġornaw is-segretarjat sa 23 ta' Jannar sa nofsinhar. Fit-8 ta' Jannar il-Parlament irġiva żewġ abbozzi ta' deċiżjonijiet u l-annessi dwar iż-żamma u l-aċċess tal-logs għal ETIAS u skont artiklu 73 b tar regolament 1240 tal-2018 imbagħad l-ispeċifikazzjonijiet ta' soluzzjoni tekniċi biex ikun hemm konnessjoni tal-punti ta' aċċess ċentrali għal sistema ċentrali ETIAS u għal soluzzjoni teknika biex niffaċilitaw il-ġbir ta' dejta mill-Istati Membri u l-Europol għal raġunijiet għal ta' ġenerazzjoni ta' statistika u aċċess għall etias u dana skont artiklu 73 bet regolament 1240 tal-2018 l-att bażiku ta' regolament 1240-2018 tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill e, tal-12 ta' settembru 2018 jistabilixxi l-ETIAS u bekk nemendaw regolament 1077 515 399 4 u 2226. Il-uħta dawn l-atti ta' implementazzjoni jiġu komunikati lill membri tal-Libe permezz ta' Libedija l ġurnal ta' 11 ta' jannar 2019, każ li hemm xi ta' ġurnal is-segretarjat sa' 22 ta' jannar sa' nofsinhar. Fit-9 ta' jannar 2019 il-Parlament irċieva wkoll abbozz ta' deċiżjoni ta' implementazzjoni għall protezzjoni ta' data personali mill-Ġappun. Ir-regolament huwa 679 tal-Parlament u l-Kunsill dwar protezzjoni adegwata ta' data personali mill-Ġappun l-atti ta' implementazzjoni jiġu komunikati lill membri permezz tal-ġurnal sa' 11 ta' jannar 2019. Jekk għandkom oġġezzjonijiet jekk kon risqom lis-segretarjat sa' 23 ta' jannar sa' nofsinhar. Mela issa ngħaddu għal punt ewlieni ta' dalodu nilqa bi pjaċir lil Simon Mordew illi huwa il-Viċi Direttur Ġenerali ta' Gigi Home nilqawk fostna Kif tafu, kollegi, fl-10 ta' Diċembru il-Kumitat ukoll ta' il-konsens tiegħu għal ftehim li ġie konkluż mal-Albanija dak kien l-ewwel ftehim ta' dan it-tip Simon kien fil-Kumitat fl-ewwel ta' frar tas-sena l-oħra biex jaġġornana dwar in-negozjati u issa ħna kuntenti li issa għandna opportunità bħal din biex nisimgħu dwar il-progress u r-riżultati tan-negozjati li huma għaddejjin. Għandna nota ta' żewġ paġni li rċevejna mill-Kummissjoni. Nieħu pjaċir issa nara li Simon Mordju huwa fostna hawnhekk illum biex jaġġornana dwar is-sitwazzjoni. Simon għandu preżentazzjoni Umbat nisimaw il-Shadows dwar l-Albanija u l-ftejimit ta' fajru mad diskussjoni. Simon, fidejk jek joġbok, grazzi għal prezenza tijak. Grazzi ħafna l-odwa tajba l-kulħat u s-sena tajba l-kulħat u koll. Iva se jkonna sena wkoll li se offrinna diversi sfidi. Mela, il kuntest għalfejn qed nagħmlu hekk. Dak li rajna fost il-kriżi ta' migrazzjoni fl-2015-2016 kien illi l-imsieħba tagħna tal-Balkani tal-Ponent sosnew pressjoni konsiderevoli migratorja u allura kien hemm punta aċċess ewlieni għall-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien Frontex kif kien imsejjaħ dak iż-żmien ma kellhomx mandat legali biex huma jibatu assisa tal-frontieri f'pajjiż terz u dik kienet lakuna konsiderevoli u allura bħala Kommissjoni fl-2015 proponejna li insaħħu l-mandat tal-Aġenzija tal-Assista tal-Frontier u Kosti biex bekk huma jwettqu operazzjonijiet konġunti fit territorju ta' pajjiżi terzi dejjem skont il-ftejjim u l-kunsens tal-pajjiż terz. Dan huwa l-isfond għax-xogħol li aħna minna u kif semma l-President Aħna inizjalment tlabna lil kunsil illi jiftaħ in-negozjati l-ewwel mas-Serbja u mbagħad il-Fajrum u wara u mbagħad mm, fit-tieni mewġa mal-Albanija, Montenegro u Bosnia Herzegovina kif tafu, mid-dibattiti tagħkom stess, in-negozjati mal-Fajrum u anki mal-Maċedonja dawna wkoll eh, intemmew b'suċċess u issa se naġġornakom dwar anki il-ftejjimiet illi kellna ma dawn il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent dawn huma ftejjimiet li ġew konklużi u issa xtaqt ukoll natwikom ta' sira ta' dak li qed isir ma' Serbja, l-Bosnia Herzegovina, fost oħrajn. Mela dubju ta' xejn il-ftejjimiet se jkunu mwasla lill-segretarjat biex intom tkunu tistgħu tanalizzawhom. Mela Serbja l-ewwel. Dawn kienu negozjati li ħadu żmien u fl-aħħar wasalna l-ftajim fl-aħħar ta' Settembru fil-fatt. Il-ftajim issa ġi inizjan ġi firma bl-inizjali u qabel il-miliet sar dan u issa qed nistennew id-deċiżjoni tal-Kunsill biex nawtorizzaw il-firma u l-konklużjoni ta' dan il-ftehim. Il-pass li jmiss ikun illi wara l il kunsill jadotta il-ftehim lejn l-aħħar ta' Jannar, il-ftehim imbagħad jiġi iffirmat. Mid-diskussjonijiet li kellna qabel jiena kont aġġornajtkom illi ltqajna ma' żewġ diffikultajiet fin-negozjati mas-Serbja l-ewwel Wieħed eh, kena problema klassiku kif se nirreferu għal Kosovo fejn eh, ovvjament eh, is-soluzzjoni huma limitati u mbagħad il-nota fih il-paġna li tirreferi għal riżoluzzjoni 12.1999 design u l-opinjoni tal-IGC u kol inżam. Mbagħad kellna diskussjoni dwar l-immunità mas serbja li ma rridit ta' ma rridx tagħti immunità għall-ewwel iżda mbagħad wara ħafna negozjati Serbia serbja aċċettat il-kompromess li sibna mal-pajjiżi l-oħra jiġifieri l-kunċett ta' immunità funzjonali fi kliem ieħor L-uffiċjali huma protetti f'każ ta' avveniment li jseħħ fil-ħin tax-xogħol, però mhux meta ma jkunux fil-ħin tax-xogħol. U allura id-direttur tal-Aġenzija irrid jiddeċiġi dwar il-każ jekk jinqala' Dana ma jfissirx illi jekk l-att jisir fil-ħin tax-xogħol il-persuna tkun eżentata minn prosekuzzjoni kriminali fil-pajjiżi tagħhom. Din hija xi ħaġa msemmija fil-fatt fil-ftehim. Issa Montenegro. Negozjati kienu aktar faċli il-ftehimiet ġew konklużi f'round wieħed ta' negozjati tekniċi il-ħbib tagħna tal-Montenegro però ħadu xi ftit tal-ħin biex jikkonfermaw kollox, però issa t-test huwa stabbli data għall-inizjali issa u għandu jkun għandha tkun waħda imminenti u il-ftajim jiġbaħ il-Model Status Agreement anki għal dak li għandu xaqsam l-azzjoniet permessibli, xol u l-immunità tal-Aġenzija tal-Assisa tal-Frontier l kosti kien hemm punt wieħed biss li kien importanti għal Montenegro rridu aċċertamenti illi jekk qatt ma jitwettaqx fl-eżerċizzju ta' funzjonijiet uffiċjali ikun hemm konferma illi l-EBCG bħala tim ma jkunux sospettati ta' xi azzjonijiet e, xorta waħda jkunu jistgħu jippreżentaw evidenza. Fil-fema tagħna din hija talba valida u bilna ma' din it-talba. Kwistjoni li tqajna magħha fin-negozjati mal fajrim illi kienet ċaġa importanti għalihom huma għaddew minn esperjenza ta' snin ilu ta' persuna ċittadin illi inqatel mm, mill-uffiċjali ta' NATO u huma rridu aċċertamenti li żewġ partijiet iżommu lura milli ibatu lura membru ta' tim sakemm ma jkunx hemm ċertifikazzjoni jekk lat sarx waqt ix-xogħol jew le. U ovvjament ridna nikkonvinċu lill istati membri dwar dan, però wasalna soluzzjoni. U allura u aħna tajna l-istess għal Montenegra palma għamilna mal-fajrum u aħna interessati f'sitwazzjoni bħal din issa Bosnia u Herzegovina konkludejna wkoll in-negozjati wkoll qabel il-miliet u issa se ngħaddu għall-inizjali tat-test. Però il-problema ewlenija li kellna mal-Bosnia kienet li rridu jestendu l kamp ta' applikazzjoni ġeografika għaliex il-regolament tal-IBCG kien qed limita kollox għal mobilizzazzjoni tal-assisa tal-frontieri fil-frontieri fejn ikun hemm l-Unjoni Ewropea u allura rridna li dana jiġi estiża wkoll għal Montenegro u s-Serbja, però din mhix ħaġa possibbla possibbli bħalissa legalment. Allura jista' jkun hemm reviżjoni ta' dak li ppreżentajna f'Settembru, proponejna bidla, però għalissa di mhix permessibbli u allura għalissa aħna sħaqna li jista' jkun hemm appoġġ ġenerali mill-Aġenzija EBCG u dan jkun apparti mobilizzazzjoni ta' timijiet bi setat eżekuttivi. Punt ieħor diffiċli mal-Bosnia. Rridu skadenza preċiża u qasira għad deċiżiva tad direttur eżekuttiv jekk qatt sarx fil-waqt ix-xogħol jew le. Ma konniex komdi bdejn it-talba għaliex ħafna drabi jridu niżaraw l-evidenza u fl-aħħar mill-aħħar aħna ridna nużaw il-formola li d-direttur jieħu deċiżjoni mingħajr dewmien peffa, però mingħajr xi skadenza li forsi ma tistax tiġi aġġustata skont il-gravità tal-każ. Ovvjament il-każ tiġi wkoll analizzat u anke għal ftehim tal-Bosnja naf li dan huwa punt li semma fid-diskussjonijiet tagħna semmejna approċċ orizzontali fil-artikli tal-ftehim mudell. Mela dik hija s-sitwazzjoni u issa nista' nwieġeb għal xi mistoqsijiet li sta jkollkom u bekk nifformalizzaw u nikonkludu anki il-firem. Grazzi Simon għal dan ir-rapport dettaljat, grazzi ħafna. Sfortunatament ħadd mix-shadows huma preżenti dalodu jiddispjaċini. Forsi hemm xi kollegi oħra li għandhom xi mistoqsijiet. Birgit Sippel u Judith Sargentini Birgit. Inti l-ewwel grazzi. Grazzi ħafna President. Grazzi tal-li tajtna l-aġġornament. Fil-prezentazzjoni indikajt li xi kultant xi mistoqsijiet eh, qegħdin terġgħu tiltaqgħu magħhom kemm il-darba, però min-naħa l-oħra naħseb kolunkwa sitwazzjoni f'kolunkwa frontiera f'kolunkwa pajjiż hija xi ħaġa differenti u allura niġi lura għal żewġ mistoqsijiet. L-ewwel eh, l-assisa se jaħdmu taħt l-assisa korrispondenti tal-pajjiż terz u allura mill-ġdid il-mistoqsija hija xiġri jekk l-istruzzjonijiet għal atti kostruttivi ikunu kontra regoli Ewropej, X'iġri f'dak il-każ? Xtaqna nifverifikaw mill-ġdid, mistoqsija oħra. Il-mekkanizmu tal-ilmenti il-migranti fil-frontiera jafu x'inhuma l-drittijiet tagħhom, jafu dwar mekkaniżmu tal-menti, kif se naġġornawhom ninformawhom dwar is-sitwazzjoni jekk għal xi raġuni jew oħra mhux possibbli din, hemm possibilità li partijiet terzi, organizzazzjonijiet ċiviċi jkollhom aċċess għas sitwazzjonijiet biex bekk ikun hemm opportunità li jkun hemm mekkaniżmu tal jekk xi ħaġa ma timxix kif suppost fil-każ ta' drittijiet fundamentali. Grazzi Birgit, Judith Kjoġbok, grazzi President. Mela jiena xettika dwar l-assisa li joperaw fil-pajzi terzi għaxa ħaġa li tafu dwara minn istedħol fil-tal. Iżda, żewġ kwistjonijiet. L-ewwel. Meta konna l-Bulgarija fuq il-frontiera tat Turkija biex naraw missjoni tal-Frontex, rajt kooperazzjoni mill-qrib bejn in-naħa Ewropea jiġifieri l-assisa tal-Bulgarija u dawk ta' Turkija in-naħa tal-Unjoni Ewropea kella eh, il tamir neċessarju u kienu qegħdin iċċemplu li Turkija meta eh, kienu qegħdin jaraw personiet jaslu lejn il ħajt u din hija xaġa li beżat ftit għaliex ma tkunx taf din il-persuna xed fittex xed pereżempju titlob għal sigurtà minħabba problema li għandha t-Turkija. Irridu naraw eh, x'nazzjonalità għandhom dawn, irridu nkunu ċerti li dawn mhux xi torok qegħdin jaħarbu mit-Turkija u ovvjament ħadd ma jista' jaċċerta dan minn ftit kilometri bot. U allura il-kooperazzjoni kienet forsi eh, wis fil-qrib milli kont nistenna Issa, issa għanna kooperazzjoni fiż żewġ naħat tal-frontieri u dan jfisser illi kooperazzjoni hija aktar faċli, forsi tinstema interessanti din, per kif se naċċertaw illi dawk illi qegħdin jaħarbu minn pajjiż ma jitwaqfux minħabba l-kooperazzjoni sabiħa illi konna fost l-assisa tagħna. U allura tistgħu tuna iktar informazzjoni dwar ftejn mal-Bosnia Herzegovina meta huma jitolbu l-appoġġ tagħna biex jikkontrollaw jidirli il-frontieri mal ma' Serbja fost oħrajn u jina smajtek twieġeb fil-pozittiv, ġifiri jekk naslu din id-direzzjoni aħna jkonna rwol jidirli illi kellna fid disajnijiet u anki fil-bidu tas snin tas seklu l-ġdid u Tana mandu xejn xjaqsam mal kontroll ta' kustjonijiet ta' migrazzjoni u għakt għandhom bżon għandhom xjaqsmu ma' konflitti u situazzjoni ta' wara il-gwerra. Min ċerta li napprezza li aħna jkonna rwol bħal dak bejn pajjiżi fil-Balkani. Tista' telabora xi feedback dwar għalfejn inti tħoss illi huma jkollhom din it-talba u għalfejn intom weġibtu b'mod pożittiv Jiġifieri din hija possibilità għal ġejjieni. Thank you, Judith. Anyone else? Grazzi, Judith. Għanna aktar mistoqsijiet le Simon jekk jogħġbok it-tweġiba. Grazzi ħafna. Mela, nibda forsi bil-mistoqsijiet ta' Sinjura Tsibel. Forsi dawn nistgħu niġbruhom taħt titlu ta' kif se naċċertaw il-drittijiet fundamentali qed jiġu mħarsa. U naħseb Din ġan xaġa nistgħu wkoll nifukaw fuqha minn tlet angoli x'jiġri jekk membru ta' tim ikollu istruzzjonijiet mill-awtorità li tikkmanda fil-pajjiż fejn hija mobilizzata għandek raġun dawn qed jieħdu azzjonijiet taħt istruzzjonijiet li jmorru kontra l-liġi Ewropea jew potenzjalment jista' jkun hemm ksur ta' drittijiet fundamentali. Mela hawnhekk il-ftejjimiet għandhom dispożizzjoni speċifika ħafna li tajt illi l-membri tat-tim fit-twettiq tal- kompeti tagħhom iridu jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u mbagħad il-mod kif il-ftehim tat tip umbrella illi permetti possibilità teoretika ta' mobilizzazzjoni issir aktar pjantazzjoni permezz tal-pjan operattiv fost ir-rekwiżiti li nsibu fil-pjan operattiv e, insibu it-tfassil ta' dispożizzjonijiet preċiżi biex naċċertaw ir-rispett tad drittijiet fundamentali inkluż kwistjonijiet bħal protezzjoni ta' dejta personali. Hija xi ħaġa li nsibu kemm fil-ftehim ta' status u anke fid-dispożizzjonijiet ta' wara tal-pjan operazzjonali. Każ ieħor li aħna qegħdin imbassru għalih huwa illi kemm il-darba naraw pajjiż imsieħeb illi jkun qed jikser drittijiet fundamentali, jkun qed jikser il-prinċipju ta' non-refoulement, ta' data protection, f'każ illi partikolar fejrajna li din il ħaġa tisseħ kemm il-darba ridna naraw illi d-direttur eżekuttiv ta' ġenzija jista' jissospendi jew iwaqqaf l-azzjoni fil-każ li qegħdin naraw fejn naraw fil-fatt repetizzjoni bħal din. Umbat inti saqsejtu kol dwar mekanizmu tal-ilmenti. Diffiċli tajt jekk kull migrant li qed jipprova jaqsam il-frontiera e, ikun xi jaf dwar dan il-mekkaniżmu, però li nista' ngħidilkom huwa li iva il-ftehim jimponi fuq iż-żewġ naħat l-obbligu illi jkun hemm mekkaniżmu tal-ment fis seħħ Issa, fil każ tal-Balkani tal-Punent dawn il-pajjiżi naħseb fil-maġġor parti tal-każijiet x'aktarx se jkun l-Ombudsman Nazzjonali jew sezzjoni ekwivalenti illi jiġi mwaqqaf għall-Aġenzija innifisa f'każ illi ikun hemm bżonn ta' rapport ta' ksur dwar mobilizzazzjoni l-Aġenzija għandha tali mekkaniżmu fis-seħħ il mekkaniżmu jintuża wkoll għal ilmenti bħal dawn u għanna uffiċjali ta' dritt fundamentali u eh, dan għandu rwol attiv ferm kif tafu tajjeb diġa. Issa, il-mistoqsijiet ta' Sinjura Sargentini, is-sitwazzjoni fuq il-frontiera Bulgara u tat Turkija hija partikolari għaliex l-uffiċjali tal-aġenziji li huma mobilizzati hemmhekk m'għandhomx setat eżekuttivi. U allura l kooperazzjoni li teżisti bħalissa hija primarjament bejn anzi aħjar il- xogħol operattiv li rajt huwa bejn l-assisa tal-Bulgarija u l-assisa tat Turkija. Hemmhekk għandna kompiti ta' appoġġ, però mhux eżattament l-amministrazzjoni tal-frontieri vera u proprja. Naħseb illi il-pajjiżi li qed nagħmlu dawk ftejjimiet magħhom irid ikollhom ċertu rispett tad drittijiet tal-bnedmin. Jiena ma naħsibx li jkollna ftejjim ma' pajjiż terz fejn nafu li hemm tħassib serju dwar ir-rispett tagħhom għad dispożizzjonijiet ta' drittijiet fundamentali sadwar il-Bosnja biex nipprova nispjega is-sitwazzjoni. jekk naraw is-sitwazzjoni mill-perspettiva tagħhom, u ma jgħidu iva għandna pressjoni sinifikattiva bħala l-Bosnia fuq il-frontiera tagħna partikolarment mal-Kroazja, migranti li jippruvaw jaslu għall-Unjoni Ewropea iżda bl-istess mod bħala Bosnia għandna pereżempju pressjoni konsiderevoli fuq il-frontiera tagħna mas Serbja fejn hemm min qed jipprova jgħaddi mis-Serbja b'mod irregolari lejn il-Bosnia b'anticipazzjoni ta' moviment ulterjuri lejn l-Unjoni Ewropea. Il-Bosnia li qalu kienu illi japprezzaw possibilità li jimmobilizzaw ukoll assisa tal-Unjoni Ewropea b'setat eżekuttivi fil-frontiera esterna tagħhom mhux mal-Unjoni Ewropea għaliex dina tkun parti minn approċċ illi permettilhom imbagħad illi kontrollaw aħjar il-frontieri tagħhom biex ikun approċċ olistiku għall-amministrazzjoni tal-frontieri. Illum kif il-bażi legali tal-Aġenzija u r regolament mhuwiex qed jippjanal dan, però fil-proposti li aħna ressaqna f'Settembru, aħna qegħdin ngħidu illi rridu f'ċertu ċirkostanzi partikolari fejn għandna wkoll garanziji dwar il-livell ta' libertajiet fundamentali rispett tad drittijiet essenzjali eċetera f'pajjiżi terzi jkun possibbli li negozjaw ukoll u nagħmlu mobilizzazzjoni fil-frontiera esterna mhux il-każ bħalissa, ġifieri bħalissa ma tistax issir dik hija s-sitwazzjoni, però jiena nifhem għala il-Bosniaċi qed jitolba din il-ħaġa għaliex mill-perspettiva tagħhom din hija wkoll sfida konsiderevoli aktar u aktar mill-frontiera mal-Unjoni Ewropea. Forsi tista telabora dwar għalfejn ikun interessanti għall-Unjoni Ewropea illi tamelek għaliex fil-fema tiegħi il-frontiera tagħna qed tiċċaqlaq aktar l-isfel lejn pajjiż terz. Well, I mean, It depends how one Iva, dana jiddependi kif inti tħares lejn l-elanijiet ta' dan il-ftehim, jekk tħares lejn biex eh, tala il-frontieri tal-Unjoni Ewropea jgħamil is-sens biss li jkollna il-personal tana tagħna mobilizzata bejn il bosnia u l-Kroazja. Jekk però tħares lejn il-ftehim ftejmi li għanna biex najnu l-imsieħba li għet jaħtmu fl-sfidi komuni u biex naħtmu bl-rispet komuni u li nkunu aħjar mill-ġirin tana għanna nkunu sensitivi f'dawn il-dawn il-talbitrina naħseb li l-axħar għazajja diki xirqa. Mela, sen komplu bid-diskussjonijiet mal komissjoni eh, sen sommu l-tradizjoni tana. Um, grazzi Simon u Judith, grazzi l Simon u il-team għal uh, prezentazzjoni komprensiva, grazzi għal-karta li prezentajt u grazzi l Judith u għarajn għal-mistoqsijiet ta' kom mela biex nsem l-esis kollegi li l-lum se nalokaw l-axar tlet ftemit u l- proċedura ta' konsens u l-koordinaturi se jitkellem fuq il-Bosnija, Montenegro u Serbia. Dawna se jkun fil laqali li jmiss Grazzi ħafna lil Simon. Mela l-prezentazzjoni li jmiss se jkun naqra iżjed kalma. Colleagues, we can move to... Mela kollegi naddu għal punt numru 5, il-punt fuq l-azilu, il-fond tal l-Asilu Migrazzjoni fit-12 ta' Ġunju il-Kummissjoni pubblikat proposta regolamenti li jistabilixxi l-Fond ta' migrazzjoni u l-Asil wa wieħed biss tal-programmi settorjali li u fil-qafas tal-MFF. Tal mff ir ir-relatriċi Mirjam Dalli Ippreżentat il-rapport abbozzat fil-27 ta' novembru fil-Kumitat. L-iskadenza tal-emenda kienet il-11 ta' Deċembru u nasbu li għanna 541 emendi li rċevejna. Dejjem nati eh, numru iżda dejjem ikun ħażin, zgur eh, li mux eh, dan il-numru. Ħafna emendi. Mela, Mirjam, tista' tagħti l-preżentazzjoni issa fuq l-emendi li rċevejt un bat ikonna dibattitu fil-qosor. Ingrazzjak. Grazzi ħafna, President, u l-odba tajba l-kolħat. U grazzi l-kollegi, eh, fil-fat kull ma kull jum li għaddi jena fl-opinjoni tijaj dawna jenfasizzaw l-importanza tal-azzjoni attiva frigwad tal-migrazzjoni regolari u l-konsiderazzjoni tal-emenda tal-emendi tal-um u nixtieq nirringrazzja l-shadows hawnhekk għall-interess tagħhom dan il-fajl u tal-involviment tagħhom fil-fajl eh, kien fuqtu l birra rajna eh, pajjiż Malta f'dan il-każ eh, fejn irċevejna ehm, numru ta' nies li kienu ehm, rifjutati dħul f'pajjiż ieħor ta' stat membru u fl-istess jum um, Malta rċevit laqat 294 persuna. Kas wieħed dan, smajna fuq kasijiet oħra fl-2018, żgur li dawn mhux se jkun l-aħħar kas. Dawn is-sitwazzjonijiet dawn qed jenfasizzaw id-differenzi li jeżistu bejn l-istati membri li huma impenjati lejn il- il responsabiltajiet u lejn il-ħajja umana u dawk li iduru darhom meta eh, meta nsejħu solidarjetà bħala relatriċi ta' dan ir-rapport jien għandi obbligu illi nirreferi għal dawn l-avvenimenti u ngħid li bħal pala kolleġlaturi aħna r-responsabilità tagħna u id dmir tal-Parlament Ewropew li nafsu biex l-istati membri jagħmlu iżjed biex jaġixxu u nuru solidarjetà mhux bil-kliem biss iżda permezz tal-azzjoni. Qegħdin hawnhekk illum biex niddiskutu kif iżjed minn 10 biljun ora għandhom jiġu ehm, ġestjonati iżda nixtieq nieħu din l-opportunità biex najt li maħniex qed nitkellmu biss dwar il-flus iżda dwar kif għanna naħdmu il-solizzjonijiet tent jinstabu il-ħajiet qed jiġu riskjati fil-Baħar Mediterranean koll. Soluzzjonijiet li għanna mhumiex infasli mill-Unjoni Ewropea kollha kemm huma issa huma soluzzjonijiet ad hoc minn stati membri biss individwali u dan qed iwassalni għal prinċipju ta' solidarjetà is-solidarjetà hija salvagwardjata mill-artiklu 80 tal-TFU e u dana iwaqqa fil-prinċipju ta' solidarjetà u il-sim tal responsabilta li inkludi l-implikazzjonijiet finanzjari bejn l-Istati membri fil-rapporti jiena inkludejt l-artiklu 80 bħala l-bażi tal-fond u jiena kuntenta fejn ngħid li jidher li għandna xi konsens eh, bejn il-partiti kif rajna mill-emendi li tresqu mill-partiti oħra. Dan huwa pass pozittiv u nittama li l-Parlament iżommu dan anki fin negozjati li konna mal-Konsil. It-tieni milli jidher għandna appoġġ um, tal-maġġoranza għal fond biex il biex fejn għandna emendi anki skont il-regoli li għandna attwalment jiena jiena naħseb li kulħadd jista' jirrifletti fuq dak li ntqal mill-libe f'rigward tat-titlu ta' dan il-fond fl-opinjoni tiegħu f'rigward tal-regolament ta' dispożizzjonijiet komuni fejn il-kumitat ippropona li nsommu l-istess titlu jiġifieri il-fond tal-asilu tal-integrazzjoni. It-tieni eh, punt ieħor eh, ħaġa komplessa li naħseb li għandna naħdmu iżjed fuq Dan għandu xaqsam ma' relazzjoniet ma' pajjiżi terzi u l-involviment tagħhom f'dan il-fond. Ħafna emendi tress u f'dan rigward eh, li jkopru eh, spettru tal-opinjonijiet Għanna nsibu kompromessi f'dan l-aspett u um, pos bejnietna biex ikonna azzjoniet fl-Unjoni Ewropea iżda anki fejn nippermettu flessibilità għal l infi f'rigward ta' pajizi terzi. Basta l infi ikun f'limiti definiti biċ-ċar. Umbat għandna l-prinċipju ta' sħobija dan huwa element ieħor illi illi xi gruppi politiċi eh, għafsu fuqhom fl-emendi tagħhom simili għal jiena wkoll proponejt fil-rapport ta' Bozzat minni jiena qed nistenna ħerqana għal diskussjonijiet ma' shadows biex insib il-kidba um, um, tajba il-ħames punt Jiena eh, irċevejt ħafna emendi fil tal-artiklu 8 frigwad tal-budget. Emmin jixti id-diskuti l-finanzi frigwad tal-programmi nazjonali u l-facilità tematika fil-abbozz tiegħi jiena maħsibx li kien hemm bżonn li nbidlu l-distribuzzjoni, iżda jiena interessata nisma' mill-shadows dwar ir-raġunament wara l-emendi proposti. Minnaħa l-oħra, waħda mill-bidliet li jena ressaqt fil-flabbozz huwa l-introduzzjoni tal-prinċipali minimi għal xi għanijiet tal-fond. L-idea ġiet appoġġata mill-gruppi oħra iżda mhux mill-gruppi kollha. U dana se jkun eh, punt importanti għal rapport, għal kompromess fil rapport se konna nsibu kompromess fil rigward tal-perċentwal, allokazzjoni tal-perċentwal possibli fis għal awtoritajiet reġjonali li implementaw l-azzjonijiet. Approċċi oħra ġew imresqin u anki ċifri fil-gwar ta' dan pozizjonijiet jisu eh, huma l-istess rigward ta' ħjar trasparenza, monitoraġġ u l-evalwazzjoni u anki aħjar reportaġġ lura ura l parlament Jiena rajt ħafna amendi rigward tal-implementazzjoni tal-fondi fejn il-ċifra tal-perċentwala l-istati membri biex jirċievu l-allokazzjonijiet miżjudin wara l-review tal-mitte eh, ġi riveduta 30% ħafna eh, bidliet ġew proposti anke għall annessi u għandna lista twila tal-emendi hawnhekk mhux minna naħa tiegħi biss iżda anke mix-shadows. U hawnhekk se nipprova nippreżenta numru ta', emendi kompromessi illi ħafna gruppi jkunu jistaj jappoġġaw. Zommu f'moħħkom jekk joġobkom fil-negozjati fil ġimgħat li ġejjin illi dan se jkun wieħed mill-ikbar ġlied eh, li għandna mal-Kunsill. Nixtieq nerġa' nirringrazzja għal shadows għal xogħols sfiq tagħhom għall interess ġenwin tagħhom u l-impenn tagħhom. U qed nistenna ħerqana għal laqalimis mal-Shadows fi Strasburgu sadak iż-żmien se jkunna batna il-numru ta' kompromessi għal konsiderazzjoni tagħhom tal-Flemendi. Grazzi ħafna, prezentazzjoni ta' isu perfetta. Eh, skużani, iżda eh, naf Mela, eh, Sir Lenez għal Pepe, grazie ħafna, President, grazie Signora Dalli għal xol li għamil sissa, u specialment kif jina diġajet għal Pepe, għal xol, inklusif li għamil kena ħafna laqad diġa għabel eh, il-rapport, għabel il-prezentazzjoni tal-rapport u l-ġimma li ġeja se nibdew bil-laqad ma' shadows u jina t-nistenna ħarqan biex naraw xie proposti ta' kompromessi li kunem. Nirringrazzja kollegi u koll għal emendi li tresqu Naħseb illi juri l-impenn iżda anki l-importanza tal- tal dan il-fajl partikolari jiena naqbel ma mar-relatriċi illi solidarieta effettiva bejn l-Istati membri hija importanti ħafna parti importanti tal-isfidi ta' migrazzjoni li ħat faċċaw palissa u kontent fejn nara li l-pozizjoni tagħna biex nżidu solidarjetà u sim ġust tal-responsabilità fil-fond huwa maqsum anki fil-biċċa kbira ma' gruppi l-oħra. Naqblu mal-relatriċi fil-gwad tal-kidba tal-lingwaċ li ġi introdut biex nappoġġaw il-migrazzjoni eh, fil-gwad tal-bżonnijiet ekonomiċi u soċjali tal-istati membri. Naħseb li dan huwa l-aħjar mod biex nimxu l-qoddim biex ikonna impatt pozittiv fuq l-Istati membri u bekk inkunu nista' nurruhom dan issa frigwant tat-titlu tal-fond. Um, Diġà semma ħafna stati ħafna kollegi eh, rridu uh, jbidlu il-titlu il jiena proponejt li nżidu il-returns, il-ritorni. Kulħadd jaqbel illi r-ritorn huwa eh, hija parti importanti u l-inqas sviluppata tal-politika tal-Unjoni Ewropea tal-Asilu tal-Migrazzjoni fil-politika tagħha u dina u għalhekk iddaħlet f'ħafna mill-elementi u tkun ħaġa tajba li nintroduċiha anki fit-titlu. Nifhem illi din hija problema għal gruppi l-oħra u għalhekk jiena rressa kompromess, proposta ta' kompromess eh, illi neġgħu nsemmaw il-fond il-, -fond, il fond monetarju għall-implementazzjoni għal ritorn l-integrazzjoni u l-azilu migrazzjoni u bekk dana jsir il-fond ta' Miriam fil-qasir. Naħseb li relatriċi żgur tista' taqbel ma' dan. Dwar eh, pajsi terzi fil-qosor. Iva, rridu jkollna regolamenti ta' ta' pajzi terzi u bekk ma nistax naqblu ma' emendi li eskludu pajzi terzi fil-gwad tal-fond jew li ristrinġu il-fondi għal pajzi terzi li huma ġirin biss. Naraw dan eh, speċifikament fil-gwad tal-xogħol partikolari fil-gwad tal-immigrazzjoni għanna ħafna pajjiżi rilevanti li għandhom ikunu inklużi u fl-opinjoni tagħna dawna huma il-pajjiżi kollha tal-oriġini tat-transitu tal-migrazzjoni. U bekk żgur illi konna nestendu il-possibilità illi niffinanzjaw dawn il-pajjiżi jew illi naħdmu aħjar ma' dawn il-pajjiżi. Ovvjament l-istrument tal-iżvilupp tal- għandu rwol hawnhekk ukoll diffiċi biex naraw kif il-migrazzjoni qed tiżviluppaw kif l-ICI se se taħdem fuq dan fil-sena li ġejja u bekk maħniċ qed eskludu um, il-possibilità tal-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi minn qabel. Il-bżon ta' flessibilità issa, il-fond tal-azil u migrazzjoni jrid tkun ikun flessibbli biex eh, jifaċċa l-isfidi li għandu qoddimu Aħna maħniex kontenti u ma nistawx nappoġġaw l-interazzjoni tal-livelli minimi tal-infiq fil-gwad tal-qanijiet għanna bżon ta' approċ eh, flessibli għabbażi tal-bżonijiet eh, attwali u dawna jistaw jimbidlu malajr. Dawnu ma' numru ta' punti li xtaqt nireferi għalihom nistenna ħerqan għal diskussjoni tal-lum u għall l-ewwel laqa il-ġimgħa li ġejja. Grazzi ħafna, komprensif ukoll Għalkemm kont naqra eh, patronizzanti frigwat tat titlu tal-font, naraw kif eh, l-affarijiet imorru hawnhekk. Eh, iva, ma kienix l-intenzjoni tiegħek iżda naraw il-relatriċi kif ti dik hija l-interpretazzjoni tiegħi iżda naraw. Iżda apparti minn hekk nirringrazzjak ħafna għal-shadow li għal eh, DCR. Eh. Grazie ħafna l-relatriċi. Grazie minn għandi u koll. Il-proposta għal-budget, eh, il-bilanċ bejn il-budget għal-migrazzjoni u għazil fi ħafna problemi strutturali li rridu naffaċċawhom qabel ma nistgħu nappoġġaw fir-rigward tal-istabilità iżda anki fir-rigward tal-għajnuna għal xi pajjiżi għal għax għal diversi snin eh, rajna eh, migrazzjoni tal-massa u bekk il-fondi qed jitnaqsu immigranti li jett jaslu, eh, jaslu minħabba eh, raġunijiet ekonomiċi u bekk fil-gwad tal-azil irridu niżguraw li l-fond qed jaħdem mod adekwat, ġifiri l-priorità tal-budget għandha taffaċċa dawk li jgħidu li huma migranti ekonomiċi. U dana bitċar, rridu nizguraw illi dawn il-persuni jikunu jistaw jieġaw jitlu fil-pajizom. Rridu nikkonsidraw l-aspet tal- soċieta soċjetà tal-Unjoni Ewropea rridu naħsbu li wieħed irrid daħħalom fis-soċjetà l-assimilazzjoni Iżda irridu ikonna nadattaw il-kulturi tagħna u s-soċjetajiet tagħna iżda iżda din hija r responsabilità tal tal individu u mhux tal-istat. Għanna it is bin-nofs tal-dan il-budget irridu nigarantixxu li jkun hemm il-dawn il-persuni jintbatu lura malajr għal dawk li jridu eh, li jridu jiġu assimilati malajr anki dawk li jridu jiġu jiġu fl-Unjoni Ewropea għal raġunijiet um, ekonomiċi jridu jkollna sigurezza anki f'rigward tal-immigrazzjoni legali u dana għal ċittadini tagħna. Issa x-xadu sal għal dew mhux hawnhekk iżda issa l-ħodor l-Onorevoli Skargil. Grazzi ħafna, grazzi għal relatrici għal xogħol tiegħek u anki li daħannik fil-flus tal-avvenimenti li għadin. Għal grupp tiegħi importanti ħafna li konna l-integrazzjoni fit-titlu għax huwa si li l-integrazzjoni t-neħet mit-titlu qabel kien jinkludi integrazzjoni. Issa l-Komissjoni neħeta u tajt li memx differenza billi neħejnija, iżda jiena nisispetta dan il- dan laġi. <clears throat> Għallina importanti ħafna li naħdmu fuq l-izbilanċ li l-proposta tal-Komissjoni qed proponi ġifiri li jimbidlu illi ħafna eh, flejes jintużaw eh, mod partikolari iżda jekk tħares li dak li għandu jiġi finanzjat kullimkien fl-Unjoni Ewropea fil-komunitajiet, jiġifieri l-azil u l-integrazzjoni, hemmhekk nistgħu nagħmlu differenza pożittiva. U nagħtu priorità lill integrazzjoni anki b'modi legali fejn hemm possibiltajiet diġà eh, taħt il-liġi Ewropea iżda għandna bżonn ta' iżjed finanzi u hekk għandna nagħmlu bla mill-perspettiva tagħna u bekk ressaqna emendi f'dan ir-rigward u qed nistennew ħerqanin biex naħdmu iżjed mal-shadows u ma' relatriċi wkoll fuq dan. Grazzi ħafna ska. Għaw xi ħadd ieħor li jitkellem? Le. Mela, lura lilek, Mirjam? għal konklużjoni tiegħek. Grazzi ħafna, President, u ah, Skużani, eh, il-Kummissjoni l-ewwel? Mela, minna ħatar kummissjoni? Xtaqt nikorreġi xi ħaġa hawnhekk għax naħseb il-nuqqas ta' ftehim fil-gwad ta' kif proposta tiġi ehm, abbozzata fil-gwad ta' prioritajiet se jiġu finanzjati. U bekk l-annes wieħed li għandu xasam mal-distribuzzjoni ma tqassim ma jispeċifikax fejn il-fondi se jmorru. Il-proposti ewlenin huwa li għandna nindirizzaw bżonijiet tal-Istati membri li jistgħu jkunu differenti bejn l-Istati membri u bekk nagħtu priorita jew jew illi nużaw il-flejes sal ritorni biex nerġgħu nibatu l-nies lura mhux se jkun korret. Għawna aħna nagħtu kriterji fuq li ma l-finanzi jiġu mqasmin fost l-istati membri l-allokazzjonijiet nazzjonali iżda ma nispeċifikawx kif il-finanzi se jintefqu u l-allokazzjonijiet nazzjonali l-istati membri ġifieri u dana l-istati membri u mbagħad se jużaw il-finanzi fejn ikun hemm bżonn. Skont huma skont it-titlu tal-font Mem xej suspettus hawnhekk jew eh, eh, fit-titlu għax l-integrazzjoni mhix fit-titlu il-pakket sħiħ tal-MFF hawnhekk aħna provajna nintegraw l-integrazzjoni b'mod komprensiv fejn enfasizzajna l-bżonnijiet fil-istrument tal-ESF Plus u bekk ħassejna li peress li l-integrazzjoni hija kwistjoni li għandha x'taqsam eh, ma' iżjed mill-fond tal-azilu migrazzjoni għandha tiġi enfasizzata biss f'dan il-fond. Ipprovajna nindirizzaw Eh, nindirizzawa fiż-żewġ fondi biex l-istati membri jkunu jistaw, jindirizzawa skont il-bżonnijiet tagħhom u kif jiżviluppaw il-bżonnijiet tagħhom. I don't personally get the logic of that last bit. Iva, ma nifhimx il-loġika ta' dik l-aħħar ta' dak l-aħħar punt li qed, però ma nafx. L-ewwel biċċa tal-ispjegazzjoni tiegħek nifhimha iżda t-tieni biċċa le jiddispjaċini. Ngħaddi l-kalma minn ġdid lir rapporter Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nirringrazzja l għalnet li Shadows u l kummissjoni Aħna tkellimna fit-tul mal-Kummissjoni dwar dan ir-regolament, dwar dan il-font u dwar dan il-punt speċifikament ukoll għalina jew aħjar e ngħid hekk għalija bħala rapporter bħalissa mhux bizzejet li ngħidu l-integrazzjoni huwa aspett orizzontali fih dan ir-regolament innifsu u hemm bżonn li jkun hemm iżjed enfasi fuq dan il-punt jekk din hija kwistjoni orizzontali. Iżda ovvjament kif uh, ilna nejdu u kif passarna mill-bidunet, eh, dan huwa suġġett kontroversjali immens. Naf li ħajkun hemm punti uh, di vista differenti, iżda xogħli huwa li niżgura illi jkun hemm pożizzjoni ta' kompromess uh, solida u b'saħħitha bħala Parlament Ewropew. Nifhem li ċerta gruppi huma kontra l-kwistjonijiet prinċipali li qed nipproponu, nifhem ukoll li hemm ċerta punċi, eh, punti ta' konverġenza ma' ċerta partiti politiċi. Nista' nserraħ ras kulħadd li jiena ġenwinament jinteressani li konna f'dejna biċċa leġislazzjoni li tkopri l-aspetti kollha li jridu jiġu koperti. Eh, l aħħar punt, fil li nirringrazzja s-sur eh, Leonards illi qed jissuġġerixxa qed jissuġġerixxi li nsemmuh il-font Mirjam nista' nassikuraħ illi m'iniex daqshekk mimlija biha nnifsi u għalhekk eh, flok l-EMF nistaw morru għall-isem Armit kif ġi suġġerit. Grazzi ħafna u nistenna bil-ħerqa illi nkomplu nikkollaboraw fl-imkien fil-ġemat li ġejjin. Skużani, Ġeron, mida eh, li ma ntlaqax tajab ħafna s-suġġeriment tijak. Iżda, fuq nota zjed serja, grazzi ħafna lilkom kollha shadows u l-rapporter u kolla l-ħidma tagħkom. Issa, nittamaw fuq dan illi nkunu nistaw nivvutaw fih dan il-komitat li benar 29 ta' jannar. Grazzi ħafna lil kull min intervjena u grazzi koll il-Kummissjoni. Tajpwis, issa kollegi, nistaw naddu għal punt numru 6, il-Gwardjani tal-Kosta u tal-Frontieri Ewropej. Il-rapporter hija signora Roberta Mezzola, il-proposta la irċivit 16.600 emenda. U naddminu fiħalek il-kelma li Sinjura Rapporter, Sinjura Roberta Mezzola fuq dan l-IBCG. Grazzi ħafna Claude, Iva, kellna ħafna laqat, l ħalew ħafna frott fil-ġranet li għaddew anka fil-ġemat li għaddew wara il-prezentazzjoni tal-abbozz ta' rapport f'Novembru f'dan il-Komitat. Apparti l-emendi li ressaqtina stess, kien hemm ukoll 1500 emenna mill-kollegi eh, fiħdan dan il-Kumitat għal-bidla tal-DBCG. Tiħroġ bitċar li diversi membri mill-partiti politiċi kollha apparti shadow rapporters ovvjament huma interessati f'dan ix-xogħol. Ix-xogħol tagħna ma waqafx hawn, diġà qegħdin fil-proċess li nfasslu emendi kemm fuq livell tekniku kif ukoll fuq livell politiku b'mod partikolari minħabba li jiżmin għaliju ninsabu fi viċin ħafna tal-elezzjonijiet eh, tal-Parlament Ewropew. Dan huwa fajl ta' priorità tal-Parlament Ewropew aħna qed nittrattaw propju b'dan il-mod. Illum ser inkun qed nippreżenta l-emendi skont is-suġġetti prinċipali fuq dan il-fajl l-iktar bidla importanti tal-proposta oriġinali tal-Kommissjoni kienet dwar il-qalba stess ta' dan il- il-kor. Il-fatt li jiġi stabilit kor sas sena 2020 hija xi ftit ambizzjuża żejjed. Barra minn hekk irċevejna emendi rigward l-għamla u sura ta' dan il-kor. Hemm bżonn ta' flessibilta iżda rridu niżguraw ukoll il-bżonijiet tal-Aġenzija jiġu indirizzati. Il-proposta li tiġi introdotta raba kategorija biex bekk il-kor jaħdem aħjar meta mqabel ma kif jaħdem illum Dak huwa mod appuntu kif niksbuħ dan il-għan, hemm bżonn li ninkludu iżjed ruoli fil-kor u rridu nifokaw iktar fuq secondments fuq medda ehm, qasira ta' żmien biex bekk ma jinxtorbux kompletament ir-riżorsi tal-istati membri, partikolarment ta' dawk istati membri żgħar, rridu nindirazzaw ukoll aspett ta' taħriġ tal-personal tal-kor fuq medda qasira u anka twila ta' żmien Kien hemm diversi proposti dwar dan, pereżempju taħriġ kontinwu kif ukoll għandu jkun hemm akkademja ċentralizzata ta' dawn il frunti il-Gwardjani tal-Kosta. Ejnżomu f'moħħna illi iktar ma jkollna proposti ambizjużi, iktar rridu nonfqu flus u dan ser ikollu wkoll iżjed implikazzjonijiet fuq uh, eh, l-ammont ta' uh, persuni li ħarġu li jkunu meħtieġa. Ma ninsewx ukoll li l-prinċipji ta' sussidjarjetà jridu jibqgħu jiġu rispettati u f'dan ir-rigward nilqa l-emendi illi huma indirizzati f'dik id-direzzjoni li jkun hemm rabta eh, ta' tax xogħol tal-kor flimkien ma' dawk tal-istati eh, membri. Fuq dan il-punt hemm bżonn li jkun hemm salvagwardji meħtieġa biex E, setat eżekuttivi jiġu um, motija mingħajr ma jxejnu s-suċċess tal-istess um, inizjattiva. Barra minn hekk rridu nippromovu r rispett ta' drittijiet fundamentali fil-proposti leġislattivi kollha. Għalhekk jiena ressaqt emendi li uh, qablu magħhom diversi shadows biex nisħu fuq uh, um, l-opinjoni tal-FRA dan ir-rigward. Ħafna stati membri għamlu l-istess u jiena konvinta li nistgħu nkomplu nsaħħu ir-rwol ta' dawn il-Gwardjani tal-Kosta meta mqabbla mal-proposta tal-IBCG tal-2016. Kien hemm ukoll proposti rigward iċ-ċentri ta' kontroll fid-diversi stati membri. Ħafna stati membri ipproponew li nħassru kull referenza ta' dan it-tip fit-test kollu kemm hu Jiena però nipproponi illi nistennew sakemm dan il-mandat jiġi definita ħjar biex bekk nindu deċiżjoni iżjed informata biex nar jekk għandix nħallu referenzi għal dawn iċ-ċentri ta' kontroll jew għandix nemendaw dawn id-definizzjonijiet jew inkella norbtuhom u nassoċjawhom ma' definizzjonijiet tal-hotspot areas. Finalment l-aħħar punt huwa l-involviment tal-Aġenzija fir-ritorn ta' dawn l-individwi lejn pajjiżi terzi. Jiena ma nixtieqx illi l-Aġenzija tagħmel eh, xogħol illi ma kinux fil-kompetenza li mhuwiex mhumiex fil-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk kien introduċejt ħames punti li eh, jisħu fuq dawn il eh, fuq dan l-aspett biex bekk ikollna tfassir ċar kemm jista' jkun is-sitwazzjoni ħafna differenti issa meta mqabla ma sentejn ilu partikolarment għaliex għandna ftehimiet li ġew konklużi bejn l-Aġenzija u pajjiżi ġirien tal-Unjoni l unjoni Ewropea. Jena naħseb li dawn il-ftehimiet mhumiex negozjabbli u rridu niżguraw li dan iseħħ biex ma jkunx hemm ksur ta' drittijiet fundamentali. U m'għandix dubju illi ħajkun hemm ħafna ehm, membri tal-Parlament Ewropew illi ser jesprimu ruhom dwar dan il-punt, però jina fiduċjuża li jirnexxilna nsibu qbil nistenna passoltu li nkomplu naħdem bil nistenna bil-ħerqa li nkomplu naħdem maħkom kollegi biex nkomplu naslu għal emendi ta' kompromess li kunu jistaw jiġu appoġġati mill-maġġoranza ta' din il-Kamra. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Roberta. File eh, importanti ħafna, partikolarment fid dawl tal-fatt li ser nivvotaw nar l-24 ta' jannar fuq dan il-fajl. Għalles indi, Brigitte, inti tixtieq intervjeni Le, Is-sur uh, Niden Muller mux għawak maħna għallura għad il-kelma minnu fiħ l-shadow tal-ECR, is-sur Vistisen. Grazzi ħafna, sur President. Jina għandi ħames punti li nishtiq nisħaq dwarom mill-perspettiva tal-ICR, l-ewwel, aħna tal-opinjoni illi dil-Aġenzija ser ikolla rwol estremament importanti għad dimensjoni interna u esterna ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna maħniex kontra illi jkun hemm iżjed staff allokat għal din l-Aġenzija, għalhekk dak lan l-inżidu il-personal nappoġġawh Rajt l-emendi ta' rapporter illi qed tipproponi żida gradwali tal-personal naħseb illi dan huwa raġonevoli. Għalhekk naħseb illi naqblu magħha anke mill-perspettiva ta' ICR. Tini punt, qed nara li hemm ħafna emendi rigward it-taħriġ speċifiku ta' dawn il-gwardjani tal-kosta bħala isjara aħna naħsbu li l-aħjar mod kif tipproċedu huwa li naqblu fuq standards minimi li l-istati membri jridu joffru u mhux illi noħol u aġenzija tal-Unjoni Ewropea li mhijiex kost effettiva u li ma tgħinniex mm, nizvolġu dan il-kompitu b'mod effettiv. Tilet aspett, aħna maħniex kontra li kunem li eh, l-Aġenzija tiżvolġi kompiti ta' return, però iktar favuri rapporter, jiġifieri li għandna insibu mudell li jaħdem, mudell li jaħdem dejjem ta' return. Flok ma l-Aġenzija tabbandunaħ kompletament dan l-aspett. Raba aspett imbagħad aħna nifmu li hemm ħafna opinjoni diverġenti biex l-aġenzija tipprovdi jew ma tipprovdix assistenza f'pajjiżi terzi. Il-grupp tagħna mhuwiex kompletament kontra dawn il-kompiti, però rridu nifmu eżattament taħt liema tip ta' mandat u eh, flima qafas skont li ma qafas nistaw namlu dan biex tassew dan iġib valur mizjut għal l-Aġenzija u l-aħħar punt dan huwa red line għall icr jekk aħna naraw ċaqliqa politika eh, fil-Kumitat ta' Tmexxija allura eh, jekk anzi ser ikun hemm eh, bidla f'dawk li huma r-ruoli tal tal ta' dan eh, ta' din l-aġenzija aħna ma nixtiqux appuntu li jitneħħu jitneħħew setat tal-istati membri. Grazzi ħafna. Eh, issa għall-alde Natalie Griesbeck. Grazzi ħafna, Sur President. Xiftit eh, kommenti minna ħatijaj dinja l-ewel laqa, l-ewel net, tas-sena u għalek nawgura l-isbaħ, namel l-isbaħ awgurju li kom il-koll għas sena l-ġdida. U anka nishtiq nifraħ eh, s-sena tajba, nawgura s-sena tajba li l-kom il-koll li ma kellix il-possibilta illi nkellimkom individualment. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter tana, Signora Roberta Mezzola, li kella kompitu diffiċli ħafna unek. U għed t-tratta wieħed mis-suġġetti illi l-iżjed jinteressaw li ċittadini tagħna. Ħafna xogħol sar fuq dan il-fajl diffiċli taqta' linja hawnhekk fuq dan il-fajl għaliex għandna ħafna opinjonijiet konverġenti u għalhekk nirringrazzja lil Roberta li qed titratta dan is-suġġett b'mod taqsek miftuħ, b'moħħ miftuħ biex ikollna test li huwa solidu u illi jirrispetta il-bżonnijiet ta' tagħna bħala Unjoni Ewropea. Issa, xi eh, eh, kummenti rigward il-bżonijiet tagħna bħala grupp bħala qalde. Aħna ressaqna xi emendi emendi indjallom Milan il nkunu iżjed ambizjużi fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Din dejjem kienet il-pożizzjoni tal-grupp tiegħi. Xi drabi dan ħadem anka kontrina, Però hemm bżonn illi nkunu effettivi fil-protezzjoni ta' żona Schengen. Għandna bżonn ta' strument solidu b'saħħtu biex nipproteġu l-frontieri esterna tagħna. Jekk tridu dinja xi ħaġa li tistingwina bħala Unjoni Ewropea, u dan sħaqna dwaru anka fl aħħar rifużjoni tal kompiti tal-aġenzija li saret. B'mod iżjed speċifiku, il-ħolqien ta' kor iżjed speċifiku. Il-grupp tagħna l-alde huwa favur ħafna li konna korp ta' dan it-tip, għaxar telef gwardjan tal-kosta. Il-proposta eh, oriġinali tal kummissjoni ma kienieċ realistika ngħidu kif inni. Hemm bżonn ta' xi ħaġa li hija żjed fattibbli fil-realtà nkella dan ser jaħdem kontrina u mhux ser nwaslu dak il-riżultat li nixtiequ naslu għalihom u dan jibgħat messaġġ negattiv flok pożittiv liċ ċittadini tagħna. Dan il-grupp li ser ikun grupp Ewropew irid jippromovi l-idea li jkun hemm staff permanenti fl-aġenzija. Nkella mhux ser ikun hemm laqda meħtieġa fiħdan din l-aġenzija, għalhekk permezz tal-emenda tal-emendi li rassaqna qed nipproponu li jiġi stabilit ċentru ta' taħriġ apposta Ovvjament blajnuna tal-istati membri, però irrid ikun hemm irrid tkun aġenzija ta' sfond Ewropew li kollha karattru Ewropew, inkella mhux ser ikun hemm dik laqda mixtieqa. It-tieni aspett, aħna nixtieq li nisqu fuq ir-rwol tal-Aġenzija tal-Gwardjani tal-Kosta fil-ġlida tagħhom kontra il-kriminalità. Din tmurit fit mal-kwistjoni tal-emigrazzjoni u mal-kwistjoni tal-politika tal-ritorn. Però tinsewx illi il-kwistjoni tal-ritorn miex l-unika soluzzjoni. Però rigward ir-ritorn innifsu. Ħafna minna ġew imqarqa rigward il-fat kif qed isseħħu um, kif qed isseħħ din il-politika ta' ritorn. Qed nistennew ukoll minn it-tweġiba tal-Kummissjoni Ewropea u tas-Servizzi Legali dwar din l-idea ta' ċentri ta' monitoraġġ din l-ideja relatata ma' l-hotspots. Hija xi ħaġa li rridu niċċaraw għaliex um, tul iż-żmien tista' toħloq uh, problemi din l-idea ħażina. Mbagħad biex nikkonkludi, sinjuri, ir-rapporter u ritrida illi tinkludi uh, l-opinjoni tal-FRA u anka aspetti relatati mal-ħarsin ta' data. Naħseb nista' għafemek, dik eh, kienet il-pożizzjoni tal-grupp tagħna l-alde u ovvjament eh, lesti li nkomplu naħdmu bi spirtu kostruttiv. Grazzi, grazzi ħafna Natalie. U issa għal gwe. Fil-fatt shadow mhijiex hawnhekk Allura ngħaddi l kelma lil ħodor li shadow rapporter tal-ħodor, is-Sinjor Keller. Grazzi ħafna. Iva, intom sħaqtu fuq l-emendi li tresqu għalina mumiex importanti kemm ikun hemm gwardjani tal-kosta u taħt li ma kategorija nitfawhom li huwa importanti għalina huwa x'qed jagħmlu u kif qed jagħmlu dak li qed jagħmlu qed jagħmlu xi ħaġa wara kollox għaliex jekk ikun hemm żieda fil-personal trid tistaqsi u tiġġustifika dik iż-żieda. Irid ikollhom rwol iżjed importanti fil-ġlieda f'dik li hija kriminalità transkonfinali dinja xaħġa differenti mill-kwistjoni tal-immigrazzjoni. ħadd ma jisaw għafelħat ħadd milli jitlob l-azil Għalhekk il-kwistjoni hija ta' x'qed jagħmlu dawn il-gwardjani tal-kosta kif qed jagħmlu dak li qed jagħmlu. Jekk ir-rwol tal-Frontex ser jiżdied, allura aspetti oħra wkoll iridu jiżdiedu fosthom il-numru eh, tal-personal illi jindirizza kwistjonijiet ta' drittijiet eh, tal-ħarsin ta' drittijiet fundamentali. aħna kom irridu naraw eżattament dan kif ser jaħdem. F'termini ta' ritorn mbagħad eh, naqbel ma' Natalie rigward id-diffikultà illi u xettiċiżmu illi persuna minn pajjiż terz tibata fir-raba pajjiż. U diffiċli ħafna wkoll illi issegwihom dawn il-persuni għaliex Frontex hemmhekk ikun qed jopera barra mill-mandat ehm, u um, mill-kompetenza ta' l-Unjoni Ewropea. Mill-bqija nistenna bil-ħerqa li naħdem ma' Shadow Rapporters. U għal l-EFDD is-Sinjura Laura Grazzi ħafna Claude, jina nirringrazzja wkoll l-rapporter Sinjora Mezzola għal xogħol tagħha hija biċċa xogħol ibsa immens. Anka meta wieħed iqis kemm ftit ħin kellha għad dispożizzjoni tagħha u kemm hu fajl importanti dan. Aħna pers jiena personalment u anka flimkien ma' kollegi ressaqna 109 emendi għal proposta oriġinali tal-Kommissjoni dawn l-emendi biex neliminaw l-autonomija tal-Aġenzija biex l-Aġenzija ma tkunx tista' taqbad u tiddeċidi i eh, u ikolla tirrikorri u kol għal eh, l-intervent tal-istati membri tlabna u kol biex ma jkunx hemm dispożizzjonijiet legalment vinkolanti vizavi il-riżultati ta' dak li ħareġ mill-istħarriġ dwar is-sitwazzjoni fil-frontieri esterni u fil-każ tal-frontieri interni rridu nsegu ma' rakkomandazzjoni illi tkellimt fuqha fil-punt preċedenti. Tlabna wkoll innaqsu l-ammont ta' l-ammont ta' unitajiet involuti għal 500 unità u dawn unitajiet iridu jiġu uh, organizzati fuq bażi volontarja. Tlabna wkoll il seda s-sede timbidel minn Varsavja għal Reġġo Calabria anka biex nkunu iżjed viċin ta' fejn qed iseħħu dawn l-operazzjonijiet fil-Mediterran. Tlolbu wkoll illi l-Aġenzija tappoġġa biss eh, tkun tista' toffri appoġġ biss eh, mill-aspett amministrattiv f'termini u tinvolvi ruħa f'dan l-aspett biss fil-ħidma tal-Istati Membri u barra minn hekk nixtiequ neskludu il-possibilità illi isiru eh, valutazzjonijiet tal-azil mm, fl-Istati Membri Eh, dak huwa eh, huma l-emendi tagħna, aħna ovvjament lesti li naħdmu mal-rapporter biex bekk naslu għal ehm, pożizzjoni li tista' jaqsaqbel magħha kulħadd fuq fajli huwa daqshekk importanti. Eh, Grazzi, Laura. Bekk naħseb illi temmejna l-lista tax shadows. Membru ieħor però? Well, Mr. Leo, Leontini, please. Grazie. Grazie, President. Nisħa eh, l-importanza ta' xol ta' Signora Mezzola li qed taħdem anki b'ħafna attenzjoni, grazie ħafna għal dan. Il-tema ta' l-assisa tal-frontieri kosti huwa suġġett importanti ħafna, ġifiri minix se nidħol fid-detal dwar il-proposta tal-Kummissjoni għax naqbel ma l-ideja, però nixtieq nuri l-ideja tal-emendi li ressaqt u li prezentajt fil-kien ma l-kollegi Matera Mussolini. Skont l-emenda tiegħi, is sede tal-Aġenzija EBCG trid tmur lejn il-Belt ta' Katania għaliex il-Belt tinsab fil-qofol u fil-qalba tal-Mediterran f'pożizzjoni strateġika fil-frontiera esterna tal-Unjoni Ewropea viċin ħafna tal-Afrika. L-Italja wkoll huwa fost istati membri fl-aħħar snin tat l-ikbar kontribuzzjoni f'termi ta' kaljanza u salvataġġ tal-ħajjiet fuq il-baħar. U allura din il-bidla ikolla valur kbir simboliku. Tali proposta però ma tridx tiġi meqjusa b'mod li tippenalizza lil Varsavja u lil Polonja illi ovvjament irri trid tiġi offruta xi ħaġa għal dan, però din hija xi ħaġa li hija wkoll gwidata mill-ġeografija u anki minħabba l-fatt li belt ta' Katania diġa għanda l-uffiċi ta' Regional Task Force. F'Katania hemm aktar minn 130 elf persuna u fit-territorju hemm it-tielet ajruport ta' l-Italja għal numru ta' passiġġieri huwa viċin ukoll l-ASO li nsinsab fil-belt ta' Valletta f'Malta u allura wkoll ikun hemm rabta ma' dawk li qed jaħdmu fuq il-ġestjoni tal-kriżi migratorja. Jiena lest illi nkompli naħdem ma' rapporter biex ikonna soluzzjoni pożittiva għal dan l-argument. Grazzi ħafna. Grazzi l-rapporter staqna għila li għanna xi ftit tal-ħin u għallura forsi nistgħu nisimgħu xi ħaġa mill-Presidenza għaliex għandna kwistjoni fil-Kunsill dwar ċifra ta' xar telef, forsi nistgħu nisimgħu minn għandhom jekk jixtiequ jagħmlu intervent, u mbagħad anki forsi nisimgħu il kummissjoni jekk jixtiequ il-Presidenza. ċet jiġri fil-Kunsill dwar din it-tema? Forsi tista' tgħidilna xi ħaġa? Okay, good morning everyone. Tajjeb lodwa tajba li kulħadd. Nirrappreżenta l presidenza tal-Kunsill Jiena inkarigata mill-fajl minnaħa tar rappreżentazzjoni permanenti tagħna. Qabel xejn grazzi tal-li tajtun il-kelma u lill-membri tal komita tal-interventi tagħhom u tal-li spjegaw ukoll il-pożizzjonijiet tagħhom illi għandhom fil-kuntest ta' dan il-fajl. Nibda billi ngħid illi dan il-fajl għandu priorità kbira għall presidenza tagħna u din l-ideja f'moħħna aħna qegħdin naħdmu biħġarna fil-Kunsill biex insibu kompromess aċċettabbli għal maġġoranza tal-Istati membri. Kif diġa tafu, il-Presidenza Awstrijaka irnexxila tadotta wkoll approċċ ġenerali parzjali għal dak li nxaqsam ir-ritorni kooperazzjoni pajjiżi terzi naf li intom għadkom edin tiddiskutu dan is-suġġett biex issibu kompromess tajjeb hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Lantana huwa illi mal-arkem jista' jkun fil-Kunsill ikona mandata negozjati mal-Parlament u biex nikkonkludu dan il-fajl taħt il-leġislatura attwali. Dwar is-suġġett li qegħdin niddiskutu bħalissa u anke li għandu l-attenzjoni tal-Kunsill, aħna qed nippruvaw insibu kompromess fuq il-korp permanenti. Il-kwistjonijiet ewlenin hawnhekk jirrigwardaw iċ-ċifra ta' xar telef, setat eżekuttivi u il-key distributions għall-istati membri. U fil-ġimgħat li ġejjin se nikkonċentraw fuq dawn il-kwistjonijiet partikolari. Fl-istess waqt, se nkomplu l-ħidma tagħna fuq il-partijiet l-oħra tat-test. L-intenzjoni tiegħi huwa il nżomm kuntatt mill-qrib mal-Parlament biex flimkien nippruvaw nikkonkludu dan il-fajl mal-arkim jista' jkun. Grazzi ħafna. I know everyone wants to conclude the file as soon as possible. Naf li kulħadd irid jikkonkludi mal-erkem jista' jkun, però iva għandna kwistjonijiet interessanti pa' ċifra ta' xar telef, pereżempju. Din kienet l-ewwel kontribuzzjoni għall presidenza tagħkom nifirħolkom il-Ministri se jkunu hawnhekk fit-23. U allura ovvjament din se tkun kwistjoni li se nkunu din indirizzaw grazzi ħafna u tal-li semmejt illi se taġġornawna dwar l-andament jekk dawn il-files se nkunu nistgħu nlestuhom f'daqshekk qasir żmien, ċertament se jkollna bżonn kooperazzjoni partikolari. Rapporter, ma nafx forsi jridu nisimgħu l-Kummissjoni, iva nixtieq eh, li l-Kummissjoni twieġeb għal xi wħud mill-mistoqsijiet tal-kollegi tajt ir-rapporter jekk possibbli. Iva lesti għall-Kummissjoni biex twieġeb jekk joġeba. Well, um, thank, Thank you very much. Grazzi ħafna l-odwa tajba minna tal-Komissjoni. Aħna fil-fatt nixtiequ nirringrazzjaw ferm il-Parlament Ewropew, il-Rapporteru shadows għall-isforzi kollha tagħkom u anki biex għantom tqisu l-fajl bħala wieħed prioritarju. Importanti għalina bħala Komissjoni biex nistaw nistgħu navvanzaw malajk jista' jkun. In-numru ta' mistoqsit li kellna llum. Aħna ovvjament smajna dwar diversi punti. Komissjoni per eżempju, tuħ pjaċir tara illi nkun issa analizzaw l-emendi kollha anki fir-rigward tal-inforzar tad dritt fundamentali aħna ċertament nittu pjaċir nanalizzaw dawn l-emendi partikolari kif ukoll dwar rwol ikbar fil-ġlida kontra l-kriminalità organizzata l-Aġenzija. Punt interessanti ħafna dan. Ċertament irdu naċċertaw illi ma jkunx hemm konflitt ma' ruoli oħra tal-Aġenzija, ġifieri għandna l Europol f'dan il-qasam, bekk irdu naċċertaw li jkun hemm kooperazzjoni konġunta f'sitwazzjoni bħal din. Kumment, eh, dawn kienu l-kummenti tiegħi fuq dak li ntqalsa issa u grazzi ħafna l-isforzi tagħkom. Okay, um, so thank you very much. Can I just return to the rap? Grazie ħafna. Lura li rapporter, Signora lek joġaba. Mandi ħin, President, kemm għandek zon, kemm għandek bżonn. Ovvjament, un batta zaġarax. Attent, President, tajt il-rapporter. Ovvjament, eh, ħin raġonevoli. Il-ċerti membri ma ngħidilhom xek. Ħafna eh, eh, nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha li esprimew ruhom eh, jew favur il xogħol tiegħi kif ukoll b'intenzjoni li jkomplu jaħdmu fuq ċertu affarijiet li bejnietna forsi differenzi fil-pożizzjoni tagħna imma bimpen li naslu għal soluzzjoni fuq dan id-dossier. Il-kumment tista' tgħid li narċevejt minn ħafna kollegi huwa li jifmu li dan huwa suġġett ta' priorità. Eh, nilqa il-kumment tal-Presidenza Rumena li eh, tala in-negozjati fuq dan is-suġġett eh, f'waqt din il-presidenza u allura jiena nixtieq li nerġa' eh, nirrepeti il-commitment tista' tgħid ta' dan il-Parlament li jaħdem ukoll flimkien mal-Kunsill biex naslu għal Nishtiq Nixtieq ukoll nirrepeti l mistoqsija tiegħi li nixtieq li l-Kummissjoni Eh, tikkummenta ftit iżjed dwar xi tfisser dwar iċ-ċentri kontrollati, nilqa il-fatt li r-rappreżentant tal-Kummissjoni ikkummenta b'mod favorevoli għall-emendi tagħna dwar id-drittijiet fundamentali jekk kif ġew proposti mill-Aġenzija dwar id-drittijiet fundamentali. Nixtieq ukoll forsi eh, niddiskuti u nistudja iżjed il-possibilità li jiddaħlu eh, jiddaħħal fit-test xinfissru meta ngħidu li, din l-Aġenzija għandu jkollha rwol ikbar fil-ġlida kontra il-kriminalità organizzata u fil-waqt li eh, nifhem dak li qal il-rappreżentant tal-Kummissjoni li hawnhekk iridu naraw ir-responsabiltajiet ta' aġenziji differenti naħseb huwa tajjeb li fi strument leġislattiv tant importanti bħal dan namlu ċara li din l-Aġenzija għanda ruol f'dak ir-rigward, ruol li naħseb naqblu hawnhekk għandu eh, jissaħħa b'mod prattiku eh, on the ground. Dwar il-kumment tal-grupp tal-konservativi dwar il-training jina ħattu ħanara kif jista jiġi rifless eh, meta nkunu qed eh, naħdmu iżjed fuq il-kompromessi. Umbat dwar il-kumment li eh, jekk aħna qed nitkellmu dwar ritorn ma' pajjiżi terzi qed naħdmu barra il-framework leġislattiv tal-Unjoni Ewropea hawnhekk forsi nistgħu niċċaraw li fil-fatt Eh, inkunu qed nistgħu nesploraw li naħdmu ma' pajjiżi li diġà għandhom ftehim statutorju mal-Unjoni Ewropea u f'dak u mal-Aġenzija u f'dak il-ftehim jistaw jiddaħlu uh, emendi jew jistaw jiddaħlu provvedimenti dwar ir-ritorn. Naf li qed impoġġija fuq il-mejda issa imma tajjeb li niċċaraw li maħniex qed nitkellmu dwar relazzjonijiet ma' pajjiżi li sissa l-Unjoni Ewropea m'għandix relazzjonijiet jew relazzjonijiet ma' pajjiżi li sissa l-Aġenzija m'għandix relazzjonijiet, jiġifieri qed naħdmu f'kuntest ta' pajjiżi li diġà qed ngħinuhom foqsma oħra u tajjeb li forsi nkunu nistgħu naraw x'tip ta' kooperazzjoni eh, ikun hemm f'dan ir-rigward. Dejjem jekk dak il-pajjiż ikun irid u dejjem jekk ir-regoli kollha ikunu ġew eh, osservati u il-Kummissjoni Olja tal-persuni tal-refuġjati ikunu eh, fuq l-istess wavelength. Ġbir dinja xi ħaġa li għalkemm naf li hawn ħafna pożizzjonijiet diverġenti bejnietna, Eh, forsi nistgħu nibqgħu eh, naħdmu fuqha, imma fuq iċ-ċentri kontrollati jiena nixtieq li nerġa' eh, nistaqsi lill kummissjoni biex għajdunna eżatt xi fissru biha, xi rridu biha u fejn hi l-bażi legali għal dan il-kunċett. Grazzi u grazzi mill-ġdid lill-kollegi kollha. Thank you very much and um... Grazie ħafna u kif semmejt qabel naraw illi dan ukoll ikun ippreżentat il-Kumitat Libe fl-24 il fajlu kbir u nirringrazzjakom. Grazzi l-rapporter li shadows u anki l kollegi kollha involuti. Grazzi, grazzi ħafna. Tajjeb, issa nkomplu punt seba' il-kodiċi tal-komunità tal-visas għandna rapport wara l-ewwel trilogu li sar fit-13 ta' Deċembru ir-rapporteur is-Sur Lopez Aguilar ħafna, Fernando. Naddilek il-kelma bekk. Grazzi ħafna, Claude. Grazzi, President, għall-opportunità illi ikonna skambju ta' ftehim dwar istat attwali ta' dan il-fajl sensittiv. Rapport fil-qosor dwar l-eżitu tal-trilogu li kellna dwar il-kodiċi trilogu li sar fit-13 ta' Diċembru fi Strasburgu meta kellna l-plenarja. Dak kien l-ewwel trilogu taħt il-Presidenza tal-Awstrija tal-aħħar sessjoni plenarja. Taf illi kellna naħdmu taħt ċerta pressjoni biex nlaħqu ma l-iskadenzi interni u esterni biex nlestu fil-ħin ma kien xejn faċli. Wis l-inqas lil ħaddiema tagħna li nerġgħu nirringrazzjawhom. Issa għandna skadenzi ġodda li qed jillimitawna brabta mal-fatt illi eh, din naslu għall-aħħar tal-mandat u jekk irridu li l-kodiċi tidħol fis-seħ u tiġi approvata fil-mandat, irridu niksbu il-ftehim finali għal 28 ta' jannar. Xi ħaġa fattibbli din. U bekk ikonna opportunità li konna l-approvazzjoni tal-Koreper sa' sitta ta' frar meta jkollhom il-laqa u vot fil-libe fi frar fis-7 ta' frar jew 18 jew 19 dik is-sessjoni biex ikonna votazzjoni tal-plenarja f'Marzu fl-ewwel ġimgħa jew t-tieni skont l-aġenda tal-plenarja. U allura l-aġenda ġiet ippjanata meta nqisu l-laqat kollha li se jsiru fuq il-livelli kollha kważi ta' kuljum. Ovvjament xi ħaġa li titfa' ċertu pressjoni fuq kulħadd u allura qed nkunu pragmatiċi u nippruvaw nżommu mal-pożizzjoni adottata fil-plenarja tal-Parlament Ewropew f'Diċembru. U dan huwa messaġġ li jrid jitwassal il kunsill jekk aħna nixtiequ illi ikonna twettiq b'suċċess tal-kodiġi tal-viża. Isser dunuru flessibilità u rida li naslu għal kompromess. Dan jfisser illi għanna nraznu kemm nistgħu ir-red lines biex nuru rieda illi jkollna skambju ta' femijiet mal-Kunsill biex bekk nippruvaw niksbu bilanċ fin-negozjati li għandna dimna U fl-aħħar huwa ovvju illi kena numru ta' laqat plenarji seminars u smieħ mal partit interessati li esprimew il-punti ta' tħassib tagħhom fir-rigward tal-kodiġi tal-viżas. U talbu l-attenzjoni tal-Parlament Ewropew f'dan iż-żmien u rew ukoll interess li dan il-fajl jiġi wkoll finalizzat kif inhi ovvjament l-intenzjoni tagħna. Se nippruvaw inżommu l-andament li għandna bħalissa biex in-negozjati iwaslu għal eżitu ta' suċċess kif jiena dejjem semmejt sa mill-bidunet. It-trilogu li jmiss se jsir fi Strasburgu fi 17 ta' jannar. Jiena ċert illi bil-konverzjoni ta' shadows u bix-xogħol li se nagħmlu se jnexxinna nagħmlu hekk. Grazzi. Grazzi u shadow Pepe, Sir Becker, Kjoġbok. Danke, Herr Vorsitzender. Um, uh... Grazie ħafna, President. Kifet il-biraħ fil laqata ta' Shadows? kena laqa konstruttiva ħafna, l-ħakna l-ħafna f'temiet, fil għata pozizjoni differenti tal-gruppi politiċi, f'dak il-laqa tal-komitat. Iżda għandna vot fil-plenarja u anki jekk ikonna opinjoni differenti, naħseb li dak il-vot jorbotna il-rabtiet il marija missjonijiet, mhux biss inċentivi rridu, iżda sanzjonijiet, iżda jittieħdet din deċiżjoni u bekk jiena qed li relatur li għandu jmexxi fil-negozjati. U għalhekk dawn ir-riservi kollha li jista' jkunu anki tal-Kunsill mhux se jisemmaw u jiena ottimist illi se niksbu riżultati progress tajjeb għabbażi ta' dak li sar Mr. Aguilar. Issa Sur Dupre għal Shadows tal-Alde. Grazie ħafna President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja ngħid prosit lill relatur Sur Lopez Aguilar. U kien disponibbli ħafna. U wera illi kien miftuħ diskussjonijiet kellna mal-shadows, kellna laqa mal-shadows il-biraħ, laqa pożittiva u kostruttiva ħafna fl-opinjoni tiegħi u nappoġġaw kull ma sar biex niksbu l-approvazzjoni qabel l-aħħar tal-mandat tagħna. U dak huwa bżonn eh, politiku. Firgwa ta' kontenut tal-ftejim issa. M'għandniex eh, fil-verità m'għandniex il-linji homor iżda l-biraħ edna li għandna lista ta' preferenzi ċari ħafna u naħseb li relaturi jafsew x'inhuma. Jiena biss nista' nfakkar li rridu li l-istati membri jagħmlu kull mm, hemm bżonn li jsir biex biex jilħu ftehim ma, ma stati membri oħra jew mal-kontinenti oħra. bluzu tal kumpaniji privati għandna preferenza hawnhekk preferenza ċara, nixtieq nużaw il-kumpaniji pubbliċi. Issa firgħat tar-rabta ma' Rija Missjoni u il-rifjut għal Rija Missjoni naħsbu li għandna jkollna konsegwenzi għall-istati membri illi ma jaqblux ma' Rija Missjoni iżda ma naħsbux illi huma ċittadini li għandhom iħallsu għal dan aħna qed nipproponu mekkaniżmu fejn ikunu l-mexxejja ta' dawn il-pajjiżi li jridu ħalsu il-penali. Dawn huma punti ewlenin lina u dawn huma preferenzi ewlenin tagħna. Iżda aħna miftuħin għal possibilità ta' kompromess mal-Kunsill u aħna kull um, fiduċa fil-relatur. Fil Mari Christine, shadow tal-gwe fuq dan il fajl Grazzi ħafna nixtieq nibda billi nirringrazzja r-relatur u x-shadows kollha kemm huma u t-tim kollu li ħadem fuq dan il-fajl għax dan huwa fajl li ilna naħdmu fuq u issa u jirrappreżenta ħafna xogħol u jiddispjaċini illi domna daqshekk fuq Issa wasanna fl-aħar tal-mandat. U għaleka eh, waqajna f'urġenza issa. Nista' nfakkar ftit mill-linji homor. Iżda xtaqt nibda billi ngħid li l-kodiċi tal-viża hija strument għal dawk in-nies li jiġu għal żjarat osra għas soġġorn qasir fl-Unjoni Ewropea dawn huma turisti fil-biċċa kbira u nies simili. Jiġifieri restrizzjonijiet li jinsabu fit-test għandhom xaqsmu mal-miljuni ta' persuni li jitlu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea ġili neħu l-idea li maħniex qed nużaw l-istrumenti xirqa biex ikonna l-effetti mixtieqa jisom qed jintużaw kontra dak li jirreferu għalih bħala l-immigrazzjoni irregolari, dak huwa l-mira ħażina Jiena u l-grupp tiegħi però ninsabu fil-minoranza fil ta' dan il-punt, iżda xtaqt insemmiħ. Ehm, xtaqt insemmi xi punti oħra, kena dibattitu ħafna dibattitu fil tal esenzjonijiet u jew l-ispejjeż jew il-waivers tal-visas fil tal-minorenni, iżda anki fil tal- ta' kull ma jiffaċilita l- l-iskambji tal-iskola jew università jew kulturali jew anki tal-isports ukoll, avvenimenti tal-isports. Et nitkellem dwar l-iskambji hawnhekk u mhux nies li jmorru għal periodu twil ta' studju. Xtaqt ngħid biss li aħna ma naqblux mar-rabta mal eh, temi tar rija missjoni u naħseb li dak li qal eh, Sur Dupre huwa eh, kompromess eċċezzjonali għax ma naħsibx li ċ-ċittadini tal pajis iridu ħalsu ma' kwistjonijiet li għandhom xaqsu ma' rija missjoni u l-aħħar punt naqbel mal Sur Dupre li fuq ħaġa oħra xejra inkwetanti din, iżda verament naqbel miegħu fuq punt ieħor. Iva, kompli, kompli. Iva, naqbel miak fuq punt ieħor l-aħħar ħaġa li qed iżda jissa insejċet fil-fatt. Iva, grazzi tal-li fakkartni. Tant rari li naqblu li inti li jufem mill-ewwel il-punt kien il-priorità għall istituzzjonijiet pubbliċi għal konsinna tal-viża għax nafu illi jekk ikollok l-istrutturi privati illi qed jaħdmu fuq il-konsinna il-forniment tal-viżas, l-ispejjeż involuti jiżdiedu u nixtiequ nkunu niżguraw li l-ispejjeż jibqgħu baxxi kemm jista' jkun. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-viżas fuq il-frontieri u iż-żamma tagħhom għax naħseb li tkun negattiva ħafna jekk jekk inneħħu kull possibilità li jkollna l-viżas fuq il-frontiera. Naħseb li għanna linji homor li l-Konsil nittama li ikun raġonevoli fuqhom. Grazzi, Mari Kristin. Anna, inti xtaqt twieġeb fil-qosor Iva xtaqt ngħid biss li li din hija kisba kruċjali. Li għandha tiġi fl-aħħar tal-mandat tal-leġlatura tax-xogħol li dan il-Parlament għamel. Għandna nagħtu l-viżibilità politika l-ftin il-ġlieda tal-aħħar li għandna l-diskussjonijiet għaddejjin fil-trialogu. Naħseb illi għandha t mhux bħala biss bħala kwistjoni teknika iva, hemm ħafna kwistjonijiet tekniċi li ġew indirizzati fejn kien hemm bżonn ta' deċiżjonijiet politiċi, iżda għandna nat inti u l-Kumitat għandhom jagħtuh prominenza politika biex il-Kunsill jifhem u jifhem il-bżonn illi niftemu għax illi jiġri għax dan li huwa valuta hawnhekk huwa xi ħaġa li se in innaqqas tal-kredibilità li tal-Unjoni Ewropea fl-inċidenti li rajna li spiċċat il-bieraħ bis-Sea-Watch għax memx eh, mezzi legali għannis biex jitolbu għall-azil, l-uniku mod huwa illi naraw sitwazzjonijiet fejn illi jisforzaw l-istati membri biex jieħdu dawn iċ-ċittadini. Rajna flimkien mal-Melija, aħna għalt għajna manez, nista niftakar familja ġizjana li kienet eh, separata fil-, fil fil-frontiera ehm, fuq in-naħa tal-Marok li l-om u t-tifla eh, setat jitilqu l-missieru l-tifel liħor baqa naħa liħor u eh, ehm, eh, ma kellhomx possibiltajiet ieħor kellhom jitqasmu għasmu l-familja tagħhom għax ma kienx hemm mezzi oħra, soluzzjonijiet oħra u għal minimu illi ikonna il-vizas umanitarji li naqblu fuqhom u nixtieq nirringrazzja l Juan Fernando Shadows l-oħra kollha li qed jaħdmu fuq dan u għandna napoġġawhom biex nagħtu viżibilità politika għal xogħol li qed iwettqu u għandna bżonn ta' ftehim sal-aħħar ta' dan ix-xahar fiċ-trialogu. Grazzi. Grazzi Juan għal rapport, rapport interessanti ħafna minnek u mix shadows Nixtieq nenfasizza dak li għed fil-bidu. Fil-qosor tixtieq kellem biex biss eh, nirringrazzja l-kollegi dana suppost kien biss il-rapport l kumitat dwar l-istat attwali u l-pressjoni tal-kalendarju li għanna qoddimna li hija ehm, eh, fija ħafna xogħol għax għandna 20 jum biex trialogi jispiċċaw, jitlestaw biex ikun hemm possibilità li titlesta votazzjoni pożittiva f'Marzu kif jiena qed jiena ringrazzjajt il-personal għax-xogħol, ringrazzja l-shadows kollha u l-kommenti Anna Gomez, Anna Gomez eh, li mi shadow, għom kollha. Iżda Iva, kien eh, tagovor, kien diffiċli ħafna kulħadd eh, jiġbed um, naħa tiegħu ilna naħdmu fuq dan għal snin sħaf minn mindu il-Kummissjoni ħadet inizjattiva għal raġunijiet tajbin għax aħna ddiskutejna kull kwistjoni teknikament u anki politikament. E, il-visa e, ta' dħul multipli sistema ta' kaskata, e, sistemi oħra u il-kwistjoni tal-rabta marija missjoni. Iżda sibna bilanċ sensitif u raġonevoli bil-permessa kompromessi li adottajna fil-votazzjoni li aħna ħadna f'Diċembru. Issa x xogħol irrid isir u nirringrazzja il-rieda u l-flessibilità biex nikkompromettu um, biex bekk nistgħu ntejbu il-bilanċ ta' dan il-mandat f'dan il-qasam, f'dan il-fajl, fejn ikonna f'moħħna illi iva għamilna resaqna punt importanti ħafna bl-idea tal-vizas umanitarji fil-passagġi legali għadħul tal-Unjoni Ewropea dawk li qed jaqtaw qalbhom li qed jaħarbu permess tal-Mediterran biex inkunu nistgħu nsalvaw il-ħajja tan-nies. U biex ikonna konsistenti mal-valuri li l-Unjoni Ewropea suppost qed tiddefendihom. Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill kollegi kollha involuti u bekk nistgħu ngħaddu għal punt li miss għax qed nara relatriċi qed tidħol fil-kamra. Il-punt li jmiss huwa l-punt 8 fuq il-Network Europa fuq il- fuq l-uffiċjali tal-immigrazzjoni tal-liaison ir-rikas għandha l-emendi 177 il-relatriċi qed titlaq mill-kamra. Cecil, it's your uh, report. Cecil, il-rapport huwa tiegħek. Tixtieq titkellem? Menxa fejn tiġri bil-mod, bil-mod. Tajjeb. Dan huwa l-punt iva. Mhix problema bil-mod. Kalma, kalma. Se nagħti l-introduzzjoni jiena. Bekk nis għandi moment biex nenfasizza dak li intqal mill-Juan Fernando fil-gwad tal-personal fil-kumitat tagħna li qed jagħmlu l-ola numru tal-trialogi attwalment u anki taħt il- il-Presidenza Rumena għal 4 xhur u bekk il-kwalità tax-xogħol eh, eh, dan it-tip ta' xogħol huwa bla preċedent miniex qed neżaġera hawnhekk għanna il-matematika kollha hawnhekk biex nipprovaw dan kemm qed naħdmu għandna l-provi. U dana minħabba l-kwalità tax xogħol ta' xogħolkom u grazzi tal-li fakkartna dwar dan il-punt. Mela, dak kien ċar ħafna u eh, eżempju tajjeb jebbek. nistgħu ngħaddu għal fajl ieħor, fajl komplikat. In-Netwerk Europew tal-Uffiċjali tal-Migrazzjoni tal-Jesen aħna rċevejna 177 emenda għandna Cecil Kienge li se tippreżenta l-opinjoni tagħha l-opinjoni tagħha fuq dan il file Cecil, lesta, tista' tibda? Tista' titkellem u tatina l-opinjoni fuq l-emendi proposti. Grazzi Claude. Mela, nirringrazzja anki relaturi, eh, shadows għall kontribuzzjoni tagħhom għal eh, dan ir rapport kif jiena diġà għedt għanna 177 eh, emendi prezentati mill-gruppi politiċi kif inti qed. Aħna diġà naħdmu għal ilna naħdmu għal fuq livell tekniku għal diversi ġimgħat fuq dan jiena nikkonferma l-pożizzjoni tiegħi illi fil-gwad tal-shadow se nippreżenta test li huwa maqbul minn ħafna fuq il-livell tal-aspettativi tagħhom li jkontribwixxu biex naħolqu figura tal-funzjonarju tal-rabta tal, tal, tal rabta biex illi jkun jista' jaħdem effettivament fuq il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea fil-kamp tal-migrazzjoni fil tal se nibda bil-punti inqas kontroversjali għandna konverġenza kbira bejn il-gruppi fuq dan speċjalment fil ta' definizzjoni tal-funzjonarji ehm, ta' dan il-license officers ir wol tal-Kumitat u anki fuq il-parċipazzjoni tal-Parlament Ewropew Għat jibqaw xie punti eh, xinsolvu fil-gwad tal-funzjonament ta' dawn il-license officers u bekk nitċara kunċett fundamentali għawnek. Jekk minna ħawa minnu li dawn il-license officers miex ehm, l-alter ego tal-ġlus maquda li għandhom jaħdmu fil-qasam umanitarju fil-pajzi terzi minna l oħra u għaminnu u koll illi dawna ma jihdux post l awtoritajiet ġudizzjarji fil-gwar tal-rimpatrio tal-persuni u bekk importanti li dawn il-persuni jistaw skont jgħatmu fil skont il-kompetenzi tagħhom jagħtu informazzjoni fil-gwar ta' situazzjoni umanitarja tal-pajjiż li qed jilqa' speċjalment fil-kampijiet tal-qota tal-persuni. tal specialment fil-għat tal-għajnuna taħt l-artiklu 3 paragrafu 4 il-liaison officers jistaw jgħatu iżjed appoġġ mhux biss għall-attivitajiet biex jieġaw jinbat lura kif ukoll għall-attivitajiet biex jil għal-monitoraġġ tal-persuni li qed eh, jerġa' jinbat lura jiena naqbel mal-ispirtu tal-nirringrazzja għall-ispirtu tal-kooperazzjoni tal-shadows tal u u l-xogħol li għamilna fir rigward ta' dan din il-proposta. Thank you very much, Cecile. Um, we've got a number of shadows. Għanna numru ta' shadows. Natalie? Le. Serbata. Roberta. Roberta. Grazzi, President. Jiena neħu post xadow eh, tagħna x'Alessandra Mussolini ma setax tkun hawnhekk il-lum. hija taħseb li l-immigrazzjoni dawn il-liaison officers iridu jagħtu benefiċċju fil-qasam tal-politika razzjonali tal-Unjoni Ewropea u bekk ix-xadow temmen li l-riskju tal-attivitajiet li huma jwettqu fil-pajjiżi tat-transitu tal-oriġini Eh, jirdoppjaw mal-dmirijiet tal-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea u għana nevitaw il-irdoppjar u bekk l-emendi tal- imres għandhom lan li l-għawiet li jaħdmu fil-qasam tal kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-migrazzjoni jaħdmu flimkien mal-Unjoni Ewropea biex nevitaw il-ħela tal-rizorsi umani u tal-rizorsi finanzjarji l-Unjoni Ewropea. PPE insisti anki li dawn il-liaison officers jistaw jagħtu iżjed appoġġ frigwata rija missjonijiet u ritorni u f'dan il-kuntest il kuntatt privileġġjati li ġili jkollhom mal awtoritajiet ta' pajjiżi terzi jista' jiġi sfruttati biex l Ewropea il-politika ta' ritorn tal-Unjoni Ewropea tkun iżjed effettiva milli attwalment. Aħna tal-istess idea bħala grupp li l-idea eh, definizzjoni eh, unika tal- tal dawn uffiċjali referi għal ILOs u l-aġenziji li jissa jissambolikament jirinforza l-natura tar rwol tagħhom u għalhekk il-PPE ressa emenda li taqat tliet definizzjonijiet tal-ILOs proposti mill-Kummissjoni Ewropea. Iżda naħsbu li għandna nibqgħu iżommu l-kooperazzjoni ma' sending up authority fil-gwad ta' xogħol li għandhom. it tnaqqis tal-perjodu tal-, -periodu tal tal-program ta' xogħol tal-listing board għandhom jiġi mnaqqas minn sentejn għal sena. Kif eh, il- għanna bżon ta' rispons apposta għal migrazzjoni fl-Europa. Nishti u najdu li aħna nibqaw disponibli biex nibqaw ninnegozjaw mod kostruttiv. Grazzi. And uh, the Audi. Grazzi Roberta. Issa, naddi l-kelma lil Shadow Alalde, Natalie. Grazzi ħafna. Sur President, jina wkoll nixtieq ngħid li l-grupp tagħna huwa kuntent ħafna eh, bil-progress li qed jara viżavi dawn uffiċjali ta' kollegament u nixtiequ nesprimu l-gratitudini tagħna l sinjura Kenge għal din il-biċċa xogħol diffiċli iżda l ħidma ta' ħajja tassew kostruttiva fuq dan il-fajl daqshekk delikat. Aħna ressaqna numru ta' emendi u m'għandix dubju li ser inkomplu naħdmu fuqhom dawn l-emendi. Nirringrazzjaw li ħafna minnhom iddaħlu fil-kompromess għalina l-iktar importanti huwa li niżguraw illi il- Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tirrispetta drittijiet fundamentali xi ħaġa li għadha kif saħqet fuqha il-kollega wkoll u rridu nisħu wkoll fuq il fatt illi il-minorenni ikunux eh, akkumpanjati jew le. Għaliex aħna għandna responsabilità fil-konfront tagħhom dawn huma mm, fil-fat ħafna mill-emendi tagħna huma propri fuq dan is-suġġett tal-persuni vulnerabbli biex bekk ikun hemm iżjed effiċenza u ċarezza. Fuq dan il-fajl qed nitkellmu dwar tipi differenti ta' uffiċjali ta', kollegament fir-rifuzzjoni qed ngħidu illi ser ikun hemm kompiti assenjati skont it-taħriġ u l-esperjenzi ta' dawn l-uffiċjali ta' kollegament. Il-grupp tagħna ser jibqa' jżomm taħt għajnejh din il-kwistjoni għaliex hekk ikollok uffiċjal ta' kollegament li ġej mill-forzi tal-pulizija m'għandekx neċessarjament anzi m'għandekx eh, tagħtih kompitu li eh, ma jaqbilx ma taħriġ li huwa rċieva. Per eżempju, m'għandekx tagħtih kwistjonijiet ta' resettlejar, etc. li nixtiequ niżguraw huwa illi ma jkunx hemm xogħol doppju, partikolarment taħriġ doppju illi jingħata lil dawn l-uffiċjali ta' kollegament u l-uffiċjali tal-gwardjani tal-kosta. Dan huwa l-iktar punt importanti għalina. Però mm, ħajkun hemm iżjed laqat fil-ġejjieni u f'dawn il-laqat aħna se nkunu qed nitfgħu iżjed dawl fuq kwistjonijiet oħra li semmitu is-Sinjura ehm, Kenge, Sinjura Cecil Kenge u dawn huma propju il-kwistjonijiet li se nkunu qed nittrattaw il-ġimgħa d-dieħla. Il-grupp eh, tagħna ovvjament ser jibqa' involvi ruħu fuq din il-kwistjoni. Eh, niskuża ruħi eh, mal-shadow għal l-ICR. aħna bħala li sjar għanna l-qalbna ħafna l-ġlieda kontra Eh, l-immigrazzjoni illegali. Però aħna mħasbin ukoll fuq ċerta ċerta aspetti illi qed iwaslu biex tiġi saħansitra promossa l-integrazzjoni bħal pereżempju l-idea li naqdu l-familji kwalsiasi żieda ta' l-immigrazzjoni ser mm, ixxejjen il protezzjoni aħna nistaw eventwalment nofru lil min tassew għandu bżonn l-għajnuna tagħna u l-istati membri eh, u l-ċittadini tal-istati membri tagħna ser inkomplu ninkwetawhom għalhekk aħna m'għandniex nieħdu eh, passi illi zidu l-immigrazzjoni bl-ebda mod. Aħna milna emendi f'dan ir-rigward illi għanna ninkoraġixxu anzi li m'għandniex ninkoraġixxu illi l-istati membri ma jipproteġux il-frontieri tagħhom. Din hija idea li m'għandix tiġi promossa bl-ebda mod. M'għandniex ninkoraġixxu lill istati membri illi jirrifjutaw il-kompiti statutorji tagħhom. Aħna ma nixtiqux illi dawn l-uffiċjali ta' kollegament ikunu de facto persuni favur l-immigrazzjoni vizavi eh, l-uffiċjali ta' kollegament. L-uffiċjali ta' kollegament għandhom jgħinu lill-istati membri u mhux jillimitawhom eh, u jillimitaw l-azzjoni li sa jieħdu l-istati membri Għalhekk, jekk nappoġġaw xew le din il-proposta, ser jiddependi fuq jekk il-pożizzjoni tagħna tiġix rispettata u riflessa kif xieraq. Però infakkarkom illi eh, dan kollu trid eh, tpoġġeħ f'qafas politiku li ċarament jeżisti Però nerġa' nisħaq fuq il-fatt illi l-idea prinċipali mhijiex waħda politika, sempliċement aħna nixtiequ li nħarsu ċ-ċittadini tagħna u li noffru protezzjoni illi tas lil tas lil min tassew għandu bżonna. Grazzi ħafna issa xadow li miss is-Sinjura Christine Verġa. Grazzi ħafna. L-ewwel qed nixtieq nibda billi nirringrazzja lil Cecil għanda u kella bieċa xogħol ibsa u fajl eh, importanti ħafna unek. Jina naħseb illi l-opinjoniet eh, tagħna ġew rispettati u riflessi fil-flemendi tagħha. Però xorta waħda nixtieq nisħaq fuq ċerta punti jekk tippermettuli. meta nitrattaw il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, idealment nitbedu mill-ideoloġiji u nitrattaw il-kulħadd bl-istess mod, inħarsu id-drittijiet ta' kulħadd. L-MEPs Polakki ma għandhom xalmuna lezzjonijiet meta huma propju il-Polakki li jammontaw għal 60% fil-mija tal-immigrazzjoni interna fiħdan l-Unjoni Ewropea. Għalhekk nixtieq eh, illi il polonia tagħmel dak li tgħid. Eh, mhux qed taqblu mal-figuri tiegħi, tinkwitaw ktridu nistaw nistgħu għomkom bil-miktub. L-immigrazzjoni trid tara b'mod holistiku, mhix kwistjoni ta' immigranti legali jew illegali. L-idea hija illi iva irridu nippruvaw innaqsu l-immigrazzjoni illegali u u nitrattawa kif suppost, però tinsewx li teżistu wkoll dik l-immigrazzjoni legali. Barra minn hekk hemm dawk il-persuni li qed jiġu forzati jirritornaw lura eh, fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom meta dan mhux sigur. Nixtieq eh, ngħid illi l-immigrazzjoni illegali, l parti l-kbira tagħha fil-fatt eh, rajna żieda, eh, il-parti l-kbira tagħha ġiha mill azja u rajna żieda ta' 23 fil-mija. Għalhekk ejja nifqu nippruvaw eh, nipritkaw, partikolarment dawk li huma ġejjin minn ċerta ideoloġiji. Irridu nibdew mill-kwistjoni tal-ILOs. U importanti li dawn ILOs ħarsu id-drittijiet fundamentali tal-individwi, id-drittijiet eh, tal-immigranti jridu jiġu rispettati u l-istati membri għandhom ukoll ċerta obbligi li jridu jiżguraw li siru. U importanti illi dawn jiġu rispettati. Partikolarment f'kuntest internazzjonali dem zjed diffiċli. Personalment naħseb illi Cecil u Natalie jafu dan il-punt, jiġifieri li ma nixtiequx illi l-ILOs jiġu nittrasformawhom f'xi uh, tip ta' pulizija, mhux dan xogħolhom. Naħseb illi hemm firxa sħiħa ta' użi ta' ta' skużawni ta' opinjonijiet illi rridu naħdmu fuqhom biex niżguraw li l-ILOs ikunu f'pożizzjoni aħjar biex jagħmlu xogħolhom. Mhux biss jiġifieri li jaħdmu fuq il-flussi eh, migratorji eh, illegali, nifhem it-ħassib ta' ċittadini tagħna, però meta tkun qed adotta ċerta tip ta' leġislazzjoni trid iżomm għajnejk fuq medda twila ta' żmien. Sinjuri, irridu nivvotaw fil-11 għalhekk hemm bżonn li naġru xi ftit il-pass. Mela, fuq dan il-file. Cecil, għandek xi kummenti biex tikkonkludi? Grazzi ħafna Claude. Nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha illi b'xi mod jew ieħor eh, taw il-kontribut tagħhom għal dan il-fajl. Aħna fil-fatt strajna ħafna emendi sempliċement xtaqt intenni illi rridu nnevitaw illi din il-biċċa xogħol tal-uffiċjali ta' kollegament nittrasformawha f'kwistjoni ta' ideoloġija u importanti li nkunu konkreti u nippruvaw nagħtu kontribut għal fenomenu tal-emigrazzjoni illi huwa fenomenu illi jixraqlu approċċ iżjed holistiku. Thank you for your hard work on this file, uh, Cecile, and good luck. Grazzi ħafna Cecile għal ħidma tiegħek fuq dan il-file. Mm, ma nafxek tistawx taċċettaw kollegi li xtaqtu titkellmu fuq dan il-fajl illi mm, forsi ma titkellmux, skużawni ħafna. Eh, imma ma nix ċans. Fortunatament il-rapport li missu għatijaj għal wera nistanaġġel. Punt tissa. Il mm, pajjiżi terzi illi ċittadini tagħhom irid ikollhom visas meta jaqsmu il-frontieri esterni u dawk li huma eżenti milli jkollhom dawn il visas viżavi il-ħruġ mill-Unjoni Ewropea tal-Renju Unit. L-idea hija li niċċaraw is-sitwazzjoni tal-ċittadini tal, -ċittadini, eh, tal tal tal-Renju Unit ukoll. U l-ideja jew ukoll li ċittadini tar renju Unit ikunu eżenti milli kollom rekwiżiti ta' viża meta jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea għal um, soġġorn qasir. Il-proposta fiha wkoll artiklu 2 li tfakkarna dwar il mekanizmu ta' reċiproċità uh, skont regolament 539 tal-2001. U finalment artiklu 3 jgħid li dan ir-regolament ser jidħol fis-seħħ nhar 30 ta' Marzu 2019 u għandu japplika mill-ġurnata wara illi fija il-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea. F'dan ir-rapport, eh, f'dan abbozz ta' rapport qasir jiena nissuġġerixxi illi naċċettaw il-proposta tal-Kummissjoni mingħajr emendi eh, ma nafx hawnx min jixtieq jintervjeni naf żgur li Martina li hija x-shadow tal-gwe tixtieq tintervjeni u xi ħadd ieħor ukoll. Nibdew però b'Martina li hija shadow. Eh, Martina, l-ewwel imbagħad Dan fil-fatt. Grazzi ħafna, Sur President. Jina naqbel miegħek li inti taqbel illi ċittadini tal-Renju Unit u tal-Irlanda ta' fuq għandhom ikunu eżenti minn viża meta jivvjaġġaw għal soġġorn qasir. Infakkarkom illi jeżisti il-Good Friday Agreement u l-MEPs aċċettaw illi jipproteġuh u jiżguraw illi ma jkunx eh, l-ebda dajfin ta' dan il-ftejm. għalek għanna nfukaw iżjed fuq kif nistaw nisħu fuq arranġamenti illi jipproteġu id-drittijiet ta' ċittadini tal-Irlanda ta' fuq. Kif tafu fil-Good Friday Agreement hemm illi um, tista um, tippreżenta l-ċittadinanza irlandiża tiegħek għalhekk il-ċittadini tal-Irlanda ta' fuq permezz ta' dan il-ftejm jistaw jiġu um, definiti bħala ċittadini Irlandiżi u kol, għalhekk aħna għana nifukaw fuq uh, iċ-ċittadini Irlandiżi li jgħixu fl-Irlanda ta' fuq ukoll għaliex aħna qed titkellmu fuq ċittadini tal-Unjoni Ewropea u għalhekk iċ-ċittadini tal-Irlanda ta' fuq huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U dan huwa fatt wieħed mit tliet punti prinċipali li qed jiġu eh, diskussi bħalissa fid-diskussjonijiet tal-Brexit għalhekk il-vjaġġar mm, mingħajr il-bżonn ta' viża għandu japplika u kol għal ċittadini tal-Irlanda ta' fuq. Grazzi ħafna, Martina, u sanad il-kelma l-Dan. Grazzi ħafna, Sur President, jina naqbel miegħek u kol. Nasab li dan huwa għal approċ l-unika approċ li għamel sens fil-fat biex intaffu anka itħassib li kellhom ħafna eh, miċ-ċittadini tagħna. U għalhekk aħna eh, fil-waqt illi nirringrazzjaw lill kummissjoni għall approċċ intelligenti tagħha nirringrazzjaw ukoll lilek tal-qed taqbel ma dak li qalet il-Kummissjoni u ma nistawx ħlif ma naqblu, ħlif naqblu ma um, possibilità ta' vjaġġar mingħajr visa. Nfakkar ukoll l-onorevoli membru li għadha kif tkellmet illi fil-kuntest tal-Brexit il-gwe um, trid tiftakar ukoll fil-tfixkil li ser ikun hemm ukoll bejn l-Irlanda ta' fuq u Londra. Iva, għanna bżon li nidiskutu b'mod kostruttiv, mux bis fuq dan il-sujġet fil-verita fuq kollox. Infakkarkom ukoll li dan ir-rapport ma jeskludix kwistjonijiet ta' tip illi ma rridux noqogħdu ehm, niżolaw ċerta kwistjonijiet fil-kuntest tal-Brexit, però m'għandix dubju li taqblu mi li dan huwa l-approċċ li żjed um, li għamel sens dan l-approċċ li qed nipproponu hawnhekk. Uh, Il-kellim li jmiss jitkellem fuq dan ir-rapport jew fuq rapport uh, ieħor. Sur Jurek. Iva, jina naħseb li għandi dritt illi inwieġeb għal MP illi semmit lili. Dan huwa parti mill-regoli interni tagħna li kiku ma kienx msemmi fil-regoli interni tagħna, jiena ma kontx ser nazzarda nitkellem assolutament. Wala kiena għandi dritt li nirreaġixxi għaliex jiena ġejt imsemmi b'mod personali, bismi u b'kunjomi, ġifir mux għedni prova niftaħ round ġdid ta' diskussjonijiet, sempliċement xtaqt n-wieġeb. Grazzi, grazzi, Iva, fil-fat il-Sinjura Verġa, eh, ta ku inti reagġiċejt għal dak li għalet il-Sinjura Verġa. Skużawni, skużawni, jekk eh, ma rispettajċ eh, din ir-regola. Tajjeb wisq, issa, Eh, Nejt sempliciment li iskadenza trissiq tal-emendi fuq dan il-rapport hija is-16 ta' jannar fl-4 ta' wara nofsinhar. Grazzi ħafna l żewġ kollegi li intervenew fuq dan is-suġġett. Passoltu intervenejtu b'mod aqli ħafna pass kif dejjem tagħmlu. Issa, sinjuri, qabel ma nadu għal-votazzjoni għatfadlinna l-aħħar punt. Il-votazzjoni tibda fil-11 daw il-punti li fadlina trattaw huma fil-fatt punti 11 u 12 fuq l-aġenda tagħna. Ir-rapporter huwa issur sur Ungurno, Ungurnaw. Għat nitkellmu għek dwar ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u il-Brażil. Il-rapporter mill-PPE huwa il-rapporter għaż-żewġ files fil-fatt punt 11 u punt 12 u allura nitolbu biex jitkellem fuqhom it-tnejn f'daqqa. Grazzi ħafna Sur President, dawn il-rakkomandazzjonijiet jirrigwardaw eh, l-emendar tal-ftejim eh, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Brażil biex ikun hemm eh, waiver tal viza għal passaporti ordinarji jew inkella għal min għandu passaport eh, diplomatiku. Fil-fatt, inti tista' toqgħod fl-Unjoni Ewropea barra eh, mingħajr viża jekk toqgħod għal design ġurnata flok f'perjodu ta' 180 ġurnata. Dan però qed ħafna dubi U għalhekk biex aħna nimplementaw definizzjoni biex nimplementaw definizzjoni ġdida ta' dik li qed tiġi definita bħala eh, soġġorn qasir, short stay, qed nissuġġerixxu illi um, nemendaw din l-idea ta' um, waiver għal viża f'dan il-każ. Dan jista' jseħ biss jekk il-Parlament Ewropew jagħti l-kunsens tiegħu bħala rapporterin ovvjament nissuġġerixxi li l-Parlament Ewropew jagħti l-konsens tiegħu u punt ieħor għadna ma irċevejniex il-talba uffiċjali mill-pajjiż, mill-Brażil. U mingħajr din it-talba uffiċjali l-affarijiet ma jistaw ximxu. Walek aħna interessati nkunu nafu eh, x'inhuma Eh, l-aħħar żviluppi eh, dan ir-rigward eh, fuq din it-talba tant irna nistennewa. Grazzi ħafna sur Ungarnu. Hemm iżjed kommenti dwar dan is-suġġett? Le, jidher li mhux il każ mela nfakkarkom illi l-iskadenza tirsiq tal-emendi hija nhar l-14 ta' jannar. Grazzi ħafna sur Ungarnu għal spiegazzjoni tiegħek. Sinjuri, nifqu issa sal-11 u fil-11 tibda il-votazzjoni. Grazie ħafna.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

Colleagues, uh, take your seats for the votes. Kollegi, jek joġobkom ħudu poskom għal-vot, il-votazzjoniet elettroniċi, jekk mandkom xil-kart, tistaw tmorru għalija fit-tilet solar għas xi sostituti li forsi mandomx il-karta tagħhom. And while everyone is sitting down. Mela kulħadd jieħu postu allura Nieħu l-okkażjoni biex nirrepeti dak li smajna minn kollega meta diskutejna trilogi. Grazzi kbira ħafna lill membri kollha involuti f'numru rekord ta' trilogu, trilogi anzi tal-Kumitat tagħna, grazzi lil ħaddiema l-istaff u l-ħaddiema l-oħra u l-entitajiet kollha involuti fil-ħidma tagħna u anki għax-xogħol kollu li se tagħmlu fit tliet xhur erba' xhur li ġejjin. Bekk naħseb issa kulħadd ħapostu u nistgħu nkomplu. Xew ta' din jittewbu wkoll però il-ħamis illum m'hemmx tagħmel. Lesti, tajjeb, l-ewwel vot issa kwittanza fl-implementazzjoni tal-budget għall-Aġenziji għas-sena finanzjarja 2017 il-prestazzjoni u, u l-amministrazzjoni finanzjarja u l-kontroll. Sur Franz, rapporter, tixtieq tieħu l-kelma jekk le nistgħu nkomplu bil-votazzjoni. Innivvotaw b'dan il-każ mela kompromess wieħed il-votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Tnejn votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi u koll. Emenda sitta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ukoll taddi, kompromess tlieta, il-votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa Taddi. Emenda 10, votazzjoni miftuħa. Maluqa. u din taddi. Kulħadd ħapostu l-aħħar vot, votazzjoni nominali u l-voti huwa miftuħ issa. Closed. Vot maluqa tgħaddi 43 favur 3 kontra m'hemmx astensjonijiet nifirħu lir rapporter Inkomplu. Il-vot li jmiss Sir Franz, il-rapporter, implementazzjoni tal-budget għall-Aġenzija tal-Europol, kompromess wieħed il-votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tadi. Emenda 2. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Emenda 2, Iva. Jiena votajt ħażinet il-President. O taddi, X'kienet il-problema? Iva, jien kelli problema kien hemm problema ġenerali, jien għandi ħafna problemi u din hija fosthom. Kompromess tnejn le għandi ħafna problemi. Kompromess tnejn, il-vot miftuħ. The vote is closed. And that's... Għazani malu għaw taddi. Emenda sitta, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. da seba, votazzjoni miftuħa. Issa maluqa. u koll. Kompromess tlieta, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Maluqa. And that's carried. Taddi and amendment Emenda 11 fl-aħħar, votazzjoni miftuħa. And it's closed. Maluqa. Taddi. L-aħħar vot, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Taddi 43 favor, 2 kontra astensjoni. Il-fajli miss tas surfile File dwar Eurojust. Emenda wieħed votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tgħaddi. Kompromess wieħed. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Tgħaddi. Emenda ħamsa. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa u tgħaddi. Kompromess 2. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Tgħaddi. L-aħħar vot, votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Tgħaddi 43 favor, 2 kontra astensjoni. Issa b'fajli miss ta' Sur Franz dwar Frontex kompromess wieħed. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromiss tnejn. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. U taddi. Kompromiss tlieta. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi wkoll. Numru 4. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 10. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddix. Emenda 11. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess 5. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. daħ mistax. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Sittax. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. U ma taddix. Votazzjoni tal-aħħar, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddi. 42 favur, 2 kontra 3 astensjonijiet. Issa jmiss l-Aġenzija fra l-ewwel emenda, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess wieħed Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess numru 2, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 8, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda disa, votazzjoni miftuħa. Luqa. Taddi. Emenda 10, vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Taddi. 11, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Votazzjoni finali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. U issa maluqa. Taddi. 42 favor. Mela. Il-EMCDDA. Rapporti ħor tas Sur Franz. Emenda wieħed. Votazzjoni mal-uqa. Taddi. Tnejn. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Tlita. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi koll. Erba. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi votazzjoni finali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. taħdi 43 favur, 2 kontra astenzjoni. Imis issa rapporti ieħor tas Sur Franz dwar Sipol. Emenda wieħed, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi 2 votazzjoni miftuħa maluqa. Taddi. Kompromess wieħed, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda sitta, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Emenda seba, votazzjoni miftuħa. Maluqa. U Tnejn, kompromess numru tnejn, votazzjoni miftuħa. Malwaqa. U tgħaddi. Emenda 11, votazzjoni miftuħa. Malwaqa. Tgħaddi. Emenda 12, votazzjoni miftuħa. Malwaqa. adottati wkoll, votazzjoni finali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u din tgħadda. 45 favur, 2 kontra, m'hemmx astensjonijiet. Fl-aħħar il-EASO, rapport tas-Sur Franz ukoll, emenda wieħed votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi tnejn favur, anzi, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi, emenda tlieta, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi, emenda erba, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi, ħamsa, eh, votazzjoni miftuħa. Maluqa. U traddi. Sitta, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Numru seba' votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 8, votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma taddix. Kompromess wieħed, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 12, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. L-aħħar vot, votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 42 favur, 2 kontra astensjoni. Issa, Iju Lisa, rapport ta' Sur Franz, amendi 1 l-istess, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi, tlieta, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Amenda erba, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi emenda ħamsa, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix kompromess wieħed votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 8 votazzjoni miftuħa maluqa ma taddix kompromess tnejn votazzjoni miftuħa maluqa Taddi. kompromess tlieta votazzjoni miftuħa maluqa Taddi. emenda 18 votazzjoni miftuħa Votazzjoni Għadin ta' di u kol. Issa votazzjoni finali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tgħaddi. 44 ta' 3 kontru mhux sessjonijiet. Issa. Supervisor Europeo għal Protezzjoni tad-Data, Sir Franz rapporter emenda numru 1 votazzjoni miftuħa. Emenda wieħed titneħħa qed nivvutaw jew le? M'għandniex għalfejn jekk ma tixtiewx. Ma nafx eh, għalfejn din tpoġġita hawnhekk ma nafx għanna nagħmlu nivvutaw. Mux ħaġa kafkajska din ikolli ngħid. Votaw jekk jġabkom. B'xi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 Amendment. di emenda tlieta, votazzjoni miftuħa. U issa maluqa. di. Emenda erba, votazzjoni miftuħa. U maluqa. di. Votazzjoni finali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. 43 favor, 3 kontra astensjoni. L-aħħar rapport. Kummissjoni u Aġenzija Eżekuttivi emenda u numru wieħed votazzjoni miftuħa. Sur Boni jekk joġbok. Jiena għamilt żball meta votajna fuq paragrafu 4. Il-vot tiegħi bħala grupp huwa kontra iżda poġġejt l-assenza tiegħi li anzi jiena votajt favur. Forsi tista twaslilna xi ħaġa bil-miktub ma jinbidel xejn, però tista' tikteb u mbagħad taħna nagħmlu nota fil-minuti tajjeb. Però il-nota titpoġġa fil-minuti. Però l-vot ma jinbidilx. Tajjeb, mela morru lura issa għall-Aġenzija Eżekutiva l-Kommissjoni emenda numru wieħed konna għadna f'nofs il-votu xek, mela mill-ġdid il-votazzjoni s-sessir mill-ġdid, emenda numru wieħed, il-votazzjoni hija miftuħa. The vote is closed. Maluqa. Taddi. Kompromess numru wieħed, il-vot huwa miftuħ. Maluq. Taddi. Kompromess numru tnejn, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi Emenda seba, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess tlieta, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda tminja, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa tgħaddi. <coughs> Votazzjoni finali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U tgħaddi 44 favur, 3 kontra m'hemmx astensjonijiet. Nifirħu lis sur Franz għal ħidma tiegħu fuq dawn il-files. colleagues, we proceed to the next. Uh... Kollegi, naddu l-qoddim, se naddu għal-votazzjoni li mis. Eh, l-implementazzjoni tal- disposizjoni ta' trattat relatati ma' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea se naddu għal votazzjoni, naddu għal emenda numru 37, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. And that's rejected. Amen. Maddiċ l-emenda 38, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 36, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 40. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess numru 6. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess numru 7. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit L-emenda 50. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 57. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 51, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess numru 8, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess numru 9, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 55, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 58. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Lemenda 61. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. l 68. Votazzjoni miftuħa. Le, skużani, skużani, kompromess numru 10, kompromess ħieħ. fazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 68, fazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess 11 Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit l-emenda 75, votazzjoni miftuħa. <coughs> Maluqa. Għaddit. Ċitazzjoni wieħed, l-emenda wieħed, votazzjoni miftuħa. Le, nistaw namluħom fl-imkien, wieħed sa' seba' Votazzjoni miftuħa. Wieħed sa seba. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Eh, inti jekket, Thomas. Grazzi. Għaddit. Kompromess wieħed tal-premessi. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda numru 12, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit l-emenda 13, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess 2, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit l-emenda 19, Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ, l-emenda 21, votazzjoni miftuħa. Le, ma nistax namluħ kollu fl-imkien. 21, miftuħ. Maluq. Għaddit, 23 issa, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maluqa. Għaddit l-emenda 24 eh, votazzjoni miftuħa, maluqa. Għaddit l-emenda 25 votazzjoni miftuħa. Iva, stajna namlu għom kolla fl-imkien. <coughs> le, le, ma stajnix, ma stajnix. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess tlieta, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess numru erba, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit kompromess numru 5, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 29, votazzjoni miftuħa maloqa għadit U votazzjoni finali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Maluqa. Għaddit. 40 votazzjoni, 7 kontra, ebda astenzjonijiet, prosit, relatrici Martina. Mela, l-vot li jmiss ta' Sir Mamikins, il-marketing u l-użu tal-prekursuri um, tal-splussivi. Ta' splussivi prekursuri. Tix tispiega qabel le, naddu għal-votazzjoni minnu feħ, Votazzjoni waħda nija biss, votazzjoni miftuħa. Minuta, minuta, għabba ma nivotaw. Għawnek eh, għana maġġoranza. Votazzjoni miftuħa. ma' loqa. U għaddit 45 vot 2 kontra prosit. L-ewwel trialogu għandu jiseħ fil-21 ta' Jannar. Mela, nadu għall-implementazzjoni ta' dispożizzjoni ta' trattat fil ta' kooperazzjoni imtejba, Tomis Ċirowski, Ċekowski. Thomas, eh, tista titkellem? Iva. Grazie ħafna kollega nixtieq ringrazzja lil kulħadd u nawguralkom is-sena ġdida. Issa nistgħu ngħaddu għall vot Iva eh, kienet innevattiva dik. Ek tajtni ċans biex eh, inħej l-lista tal-votazzjoni tiegħi mela emenda 11 votazzjoni miftuħa. ma' magħluqa. M'għaddiċ l-emenda 12. Votazzjoni miftuħa. Ma' Magħluqa. deċ. Kompromess wieħed, votazzjoni miftuħa. Ma' Maluqa. Għaddit. L-emenda 14, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 15. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 16. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. L-emenda numru 18. Votazzjoni miftuħa. maloqa Matiċ. L-emenda 21. Eh, le, 19. L-emenda numru 19, votazzjoni miftuħa. Eh, maloqa Maddiċ. L-emenda numru 20, votazzjoni miftuħa. maloqa Għaddit. L-emenda 21, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. L-emenda 22, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 27, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ 28. Votazzjoni miftuħa. Le, 28. E, tijak fil-fat, Monika. t-vota, eh, votazzjoni miftuħa, magħluqa u m'għaddiċ. Emenda 29, votazzjoni miftuħa. Magħluqa maddiċ. Kompromess 2, votazzjoni miftuħa. Maloqa. Għaddit. L-emenda 32, votazzjoni miftuħa. Maloqa. Għaddit premessi emenda 1, votazzjoni miftuħa. Maloqa. Mandiċ kompromess tlieta, vozzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit l-emenda 2, vozzjoni miftuħa. Maluqa. Maluqa. Maddiċ l-emenda numru 6, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. L-emenda numru 8, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Id-disa, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ emenda numru 10. Pozzjoni miftuħa. Maluqa. U maddiċ u issa votazzjoni finali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. u dik għaddit 36 vot, 6 kontra prosit l-relatur. Issa naddu għal vot li jmiss. l-implementazzjoni tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea u l-qafas istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, ir-relatur huwa Sir De Jong. tixtieq titkellem qabel il-vot le? Nistgħu nipproċedu għal vot l-emenda 19, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ l-emenda 20 u 21 identiċi. Votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Maddiċ. 22 votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Maddiċ l-emenda 23 votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Maddiċ. Kompromess 2, eh, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, eh, kompromess wieħed, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, l-emenda 29, votazzjoni miftuħa. Maloqa. Għaddit. l da 33. Fazzjoni miftuħa. Maloqa. Maddiċ. L-emenda 34. fozzjoni miftuħa. Maloqa. Għaddit l-emenda 35, votazzjoni miftuħa, maluqa. Maddiċ l-emenda 36, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ il-37, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit l emendat numru 30. Le. Skużawni, naddu għal kompromess numru 3. Pozzjoni maluqa. Għaddit. U issa naddu għal emenda numru 44. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 45, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda numru 46 f'pozzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. It-48 f'pozzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 49 f'pozzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, l 50 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit, l 51 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ, 52, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit 53 fazzjoni miftuħa, maloqa, maddiċ l-54 fazzjoni miftuħa. Maloqa. Għaddit 55 fazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit 57 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess numru 4, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 63, fazzjoni miftuħa. Maluqa l mantiċ. L-emenda 64, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. L-emenda 65, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 66, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 67. fuzzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Ċitazzjonijiet il-komitat. Eh, wieħed ta' erba kollha flimkien, komitat jekk jogħġbok? Le. L-emenda wieħed, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit l-emena numru 2, votazzjoni miftuħa, maluqa. Għaddit l-emena numru 3, votazzjoni miftuħa, maluqa. Għaddit l-emenda numru 4, votazzjoni miftuħa, maluqa. Għaddit Premessi, emendi numru, emenda numru 5, fozzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit l-emenda 6, fozzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit l-emenda 7, fozzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ l-emenda numru 8 u 9 identiċi, fazzjoni miftuħa. U fazzjoni maluqa um, eh, maddiċ. L-emenda numru 10, miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Il-11 u 12 fl-imkien, identiċi, fazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 13 u 14 identiċi. Pozzjoni miftuħa. Maluqa. U maddiċ. 15. pozzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit 16 issa. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ spataċ, issa fazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Lemenda numru 18. 18, fazzjoni miftuħa. Maluqa maddiċ. Votazzjoni finali permess tal-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit 39 vot, 8 kontra, memx astenzjonijiet prosit lil-relatur. Uh, and the next one is the report. Il-punt li jmiss huwa rapport tas sinjor Makovej, investigazzjonijiet li jsiru mill-Olaf rigward kooperazzjoni ma' l rigward l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-Olaf. Sinjora Makovej, inti tixtieq tintervjeni qabel ma qabel ma nibdew nifutaw? Jekk jogħġbok. Iva, grazzi, Sur President. Fil-qosor, jiena nixtieq nir eh, nirringrazzja minn qalbi lill kollegi u anka shadow rapporters. U importanti ħafna li nistabilixxu r-rabta bejn l-EPO u l-OLAF biex nevitaw xogħol doppju. U anka biex ikollna informazzjoni illi taħdem u li tiffaċilita x-xogħol tal-EPO. Għalhekk ir-regoli tal-OLAF irridu nimmodifikawhom biex nirranġawhom u nadattawhom għal ħidma tagħna viżavi l-kooperazzjoni mal-Olaf. Eh, Tajjeb mela nibdew bil-votazzjoni, nibdew b'emenda 51, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tati. 52, votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Taddi. Kompromess 5. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Jaddi. Emenda 59. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Emenda 63. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi, emenda 64, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tgħaddi emenda 65, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma tgħaddix Emenda 66, votazzjoni miftuħa. Maluqa? tgħaddi. 67 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma tgħaddix. 68 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tgħaddi. Emenda 7 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi, emenda 69, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi, emenda 70, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi, kompromess 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi, Emenda 72, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi u kol. Emenda 73, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 76, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 77, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tati. Emenda 78, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess 6A, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Emenda 82. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 81. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Votazzjoni eh, emenda 83. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emen 84, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma tadix. 85, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 86, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 87 votazzjoni miftuħa. Noluqa. Taddi. Kompromess 7 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Jaddi. Kompromess 8 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Eh, emenda design. votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Erba u design, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Kompromess 8a. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi jgħaddi. Emenda 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Emenda 97, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 98, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Kompromess disa, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Jaddi. Emenda 14, votazzjoni miftuħa. Malwaqa. Ma tadix. Emenda 102, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Mela fejn konna wasanna. Emenda 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi Kompromess 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Jaddi. Emenda 17, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Emenda 107, votazzjoni miftuħa, maluqa. Taddi. 108, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Kompromess 11, votazzjoni miftuħa. Maluqa. jaddi. 113. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. 114. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 115. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 116 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Premessi. Premessa 20. Eh, emenda 20. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix din l-emenda. 21. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tgħaddi Emenda 22, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Ma tgħaddix. Emenda 23, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Votazzjoni 24, votazzjoni miftuħa. Emenda 24, votazzjoni miftuħa. Maluqa? tabdi. 25 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi, kompromess wieħed, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi, jaddi, kompromess tnejn, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa jgħaddi wkoll. Emenda 35 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni Taddi Tgħaddi wkoll. Kompromess tlieta, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Jgħaddi. Kompromess erba, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. jgħaddi wkoll. Emenda 40, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma tgħaddix. Emenda 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 41, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 42, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. 43, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 44, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Emenda 45, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Vota 46, eh, emenda 46, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Emenda 47, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Ma taddix. 48 votazzjoni miftuħa. Maluqa? Taddi 49 votazzjoni miftuħa. Maluqa? Taddi 50 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? tgħaddi wkoll u l-aħħar vot, vot finali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. One more vote. The vote is closed. Votazzjoni mal-luqa. Jaddi. 40 vot eh, favur, 4 kontra, stensjoni waħda. Proset lil rapporter U fadinna l-aħħar wieħed. L-aħħar wieħed vot uniku il-ġlieda kontra il-frodi u e, li falsifikar ta' mm, mezzi ta' ħlas mhux fi flus kontanti. Ir-rapportar hija Silvi Von Kapp, Silvi miex hawnhekk, għalhekk ser nivvutaw fuq it-test illi bilna fuqu votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa jaddi 45 vot favur, wieħed kontra u l-ebda astensjoni. Grazzi ħafna kollegi għal paċenzja minnħatakom. Grazzi. U u hemmhekk bil-votazzjoni. Però spiċċaw, u ukoll din il hawnhekk mawx EOBs, il għalimis hija nhar 23 ta' jannar. Grazzi ħafna kollegi u tmim il-ġimgħa tajjeb.